Okay, I think, I think we, we ought to... Signori? Problems today, um, so I'm sure we'll fill up as... Mela, naħseb li s-sala ta' tintela san komplu naħdmu għan uh, l-agenda kif adottata grazzi sew l-approvazzjoni tal-minuti irridu napprovaw il-minuti tal novembru ta' 28 ta' novembru 2013 għanna u koll eh, dawn l-oġezzjonijiet dawn din l-agenda hija approvata. Naħseb li ser nagħmel l-aħbarijiet tal-President meta nagħmlu il-votazzjoni. Punt numru 4 huwa id-dialogu monetarju ta' Mario Draghi, il-President tal-Bank Ċentrali Ewropew. Dan se nagħmluh bil-format normali fejn ser ikollna prezentazzjoni mis-Sur Draghi u wara ikollna ħames minuti għal mistoqsijiet u tweġibiet. Jekk namlu ħames minuti namlu l-mistoqsijiet ma tweġbu ma jkollkomx tweġibiet, imma jekk iżdommu minuta biss, kunu tistgħu tirċivu tweġiba. Dik dak huwa il-mod li aħna ser naħdmu bih. Grazzi tassew. Qed pjaċir li tnerġanarak Mana Mario u natik il-mikrofonu. Grazzi Sharon. Sinjura Presidenti, onorevoli membri tal-Komitat dwar affarijiet ekonomiċi u monetari, huwa ta' pjaċir għalija li qiegħed hawnhekk fil-Kumitat tagħkom f'dan il-mument daqstan deċiżiv. Il-ġimgħat u ġanet li ġejjin ta' tmim din il-leġistratura se nkunu nistgħu naraw jekk iż-żona euro u x'ser tieħu pass importanti l qoddim lejn Unjoni Bankarja. Jiena nemmen l-istituzzjoni tagħkom jista' jkollha rwol kruċjali u kostruttiv biex niżguraw li dan il-pass li jmiss ikun ikollu dimensjoni tas-sew Ewropea. Din hija wkoll aħħar darba li jiena ser niddiskuti magħkom fid-dettall kwistjonijiet li għandhom x'jaqsmu mal-mekkaniżmu ta' supervizjoni uniku. Wara il-ħatra mill-Kunsill, Daniel Nuiz ser issir il-President tal-Bord ta' Supervizjoni mill-ewwel ta' Jannar 2014 i imbagħad se ssir ukoll l-interlokutur ewlieni f'dak l-għandu x'jaqsam mal-SSM eh, mekkalizmu supervizorju uniku, jina ser namel revizjoni tal-sviluppi ekonomiċi u monetarji reċenti fi zona euro, mbagħad se nispjega f'aktar dettall deċiżjonijiet politiċi monetarji u ser nippreżenta wkoll il-progress fit-ħejjijiet tal-SSM. Sammil laqa li kellna f'Settembru, kellna informazzjoni li ikkonfermat li l-evalwazzjoni tal-Bank Ċentrali Ewropew li il-pressjonijiet ta' prezzijiet għadhom għadhom sabdut fuq terminu medju l-irkupru ekonomiku fi zona euro u għed fraġli il-prodott gross domestiku fi zona euro kiber f'dawn l-aħħar Zewċ kwarti mill-Lulju ta' Settembru kiber fil 01 eh, f'kull kwart imbagħad 0.3% fit-tieni kwart ta' din is-sena. L-iżviluppi fil-indikaturi tal-konfidenza bażi ta' survey li f'Novembru juru li hemm rata ta' tkabbir modest anke fl-aħħar kwart tas-sena. Fl-istess ħin il-qat għadu għoli. il-karti tal-bilanċ, l-ġustamenti tal-karti tal-bilanċ fis setturi finanzjari u mhux finanzjari jiddependu fuq l-attività ekonomika. Aktar il-qoddim li naraw li se jkollna irkupru gradwali. Dan minħabba li kemm titjib fid-domanda domestika flimkien mal-politika monetarja accommodative monetary policy. Iż-żona euro, l-attività ta' żona euro apparti minn se tibbenifika mit-tisih gradwali ta' domanda mill-esportazzjonijiet. Apparti minn hekk it-titjib fil-kundizzjonijiet tas suq finanzjarju naqsu l-inċertezzi u dan jidher li qed jasal b'mod gradwali fl-ekonomija. Fl-aħħar, il-progress li sar fil-konsultazzjoni fiskali saħħaħ il-konfidenza tas-swieq fil-saħħa ta' din iż-żona euro, resilience Dan għandu u koll jaffetwa b'mod pozittiv l kuplu Pero, il-riski li għanna xorta umma pjuttost negattivi, dawn għandhom xaqsmu ma' nċert Zviluppi eh, inċerti fil-munita globali u kondizjonijiet tas-suq il-prezzijiet aktar għoljien, il-domanda ta' domanda aktar dajfa u domanda inqas fit kabir ta' sportazzjoni, u riformi li mhumiex biżdejjed fil-pajjiżi taż-żona euro li jistgħu jaffettwaw bon negattiv fil kondizjoni ekonomiċi. L-HICP annwali żdied f'Novembru b'0.9% skont l-istimi tal-Eurostat wara li kien hemm tnaqqis eh, sostanzjali f'Ottubru sa ta' eh, tnaqqas 07 Il-pressjonijiet fiż-żona euro ser jibqaw eh, modesti fuq terminu medju jista' ikollna wkoll perjodu aktar imtawwal ta' inflazzjoni baxxa u dan jiġi segwit moviment gradwali lejn inflazzjoni rati ta' inflazzjoni taħt imma aktar qrib 2% u aktar tard dan jirrifletti il pass modest tal-kupru u il-fatt illi l-inflazzjoni medja u fuq terminu twil dan ser kompli jaħdem iseħ jitfit ma' stabilita fil-prezzijiet. Il-dinamiċi monetari, bot partikolari il-credit dynamics, għadhom u koll prospettiva modesta, il- Ir-rata ta' self, ir-rata ta' tkabir ta' self annwali fi settur privat għada fil-leveli negattivi dawn id-dinamiċi baxxi tal-self kompli jirriflettu l-istat attwali ta' ċiklu ta' negozji, riski tal-kreditu u l-aġġustament li għadu għaddej fil-setturi finanzjarju u mhux finanzjarji tal-karti tal-bilanċ. Abbażi tal-evalwazzjoni tal-, -bilanċ, situazzjoni ekonomika attwali permettu li nispiega l-aħħar deċiżjonijiet li ħadna fl-relatati mal-politika monetarja fl-ulju ta' din is-sena aħna introduċejna gwida li tiċċara l-orjentazzjoni tal-politika monetarja li mixja lejn ambjent inċert. Aħna qed għadna li t-nistennew li li ta' interess prinċipali ser jibqaw fuq livelli baxxi għal periodu ta' żmien aktar twil. Dan fil-kontest ta' prospettiva modesta l-inflazzjoni anka terminu medju li huwa il-każ ta' attwali kif għadni kemm spjegajt din il-gwida tagħna fil-futur f'Novembru deċidejna li jimbaxxu il rati ta' interess tal-Bank Ċentrali Ewropej għom aktar. Ir-rati ta' interess tal-operazzjonijiet tal-rifinanzjament naqsu 25 basis points għal 0.25% u r-rata tal-Marginal Lending Facility 25 basis points għal 0.75%. Ir-rata fil- Faċilità ta' depożitu baqgħet ma nbidlitx ġifiri 0%. Il-gwida tagħna lejn il-futur xorta għada fisseħ għana qed inkomplu Aħna qed nistennew li rati ta' interess prinċipali tal-Bank Xali Ewropew jibqgħu fil-livelli li huma jew aktar baxxi għal perjodu estis għalhekk li politika monetarja ser tibqa' waħda akkomodattiva sa kemm ikun hemm bżonn. L-aġġustament tal-qed ta' interess mhux dejjem biżejjed għal stabilità ta' prezzijiet hawnhekk qed nitkellem fuq iż-żewġ fuq iż-żewġ livelli f'din il-kriżi it-tnaqqis ta' interess saru aktar pass kajman u b'mod li mhuwiex l-iskostanti madwar iż-żona fil-pajjiżi ta' żona ewra minħabba frammentazzjoni fis-suq finanzjarji. Biex nindressaw din il-problema aħna f'dawn l-aħħar snin adottajna numru serje ta' miżuri non-standard. Lan tagħhom kien u għadu li ikunem li ikun hemm trasmissjoni aktar effettiva tal-tnaqis firati ta' interess tal-Bank Ċentrali Ewropew sabiex il-politika monetarja tagħna tkun tista' tilħaq l kumpaniji u anke id-djar eh, madwar madwar eh, iż-żona euro. Din kien l għanta deċiżjoni tagħna f'Novembru li inkomplu immexxu l-operazzjoni ta' referenzjament tagħna bħala proċeduri ta' rata fissa tal-inqas sa' Lulju tal-2015. Għalek aħna enna sabiex intaffu il-tħassib ta' finanzjament tal-banek li għad għadhom juqodu lura mill-li għatu self l-djar u anke l-kumpaniji sentajn ilu aħna tajna appoċ ta' finanzjament l-banek ta' zona euro permezz ta' żewġ operazzjonijiet rifinanzjament fuq pjan fit-tul b'maturità ta' tliet snin il-wieħed. Peress li situazzjoni ta' finanzjament tal-banek tiebet sa' minn dakinhar, il-banek issa dis-sena għażlu li ħalsu lura er, madwar 40% ta' l-ammont inizjali. Għalhekk, il-likwidità żejda fil-money markets bdiet tonqos mod gradwali. Aħna qed nagħmlu monitoraġġ tal-impatt potenzjali ta' dawn l-iżviluppi fuq il-pożizzjoni politika monetarja u lesti wkoll li nikkonsidraw kwalunkwe strumenti li huma disponibbli bħal dejjem tittieħu żmien il-politiċi tagħna jieħdu żmien sabiex jibdew jaħdmu fil-swieq finanzjarji u biex jaffettwaw anke l-ekonomija. Deċiżjonijiet ta' Novembru fuq qed ta' interess fuq il-gwida lejn il-futur u anke li nżidu l-operazzjonijiet tal-finanzjament dan qed issa jasal fl-ekonomija u taħalli l-effetti tiegħu. Is-swieq finanzjarji ħadu l-impend tagħna li jkun hemm politika monetarja aġevolanti għal periodi ta' żmien itwal. L-indrat ta' interess tal-swieq tal-flus u anke l-dħul mill-bank bonds naqsu, però minnaħa l-oħra aħna konxi tar-riski negattivi li dan il-perjodu eh, twil ta' inflazzjoni baxxa eh, x'nafu x'inhuma r-riski li marbuta miegħu Biex nkunu konsistenti ma din il-forward guidance, il-Konsil Governattiv huwa għales li huwa senni ikun hemm bżonn bħalma jiena semmejt fl-aħħar konferenza stampa li jena kelli. Apparti minn hekk maħniex naraw riski ta' zbilanċi finanzjari marbuta mal-ambitu tal interess baxxi dak li qed nosservaw aħna hija xejra modesta fil-żviluppi monetarji u ta' kreditu fi żona euro. Però minkejja dan li kieku kellna nosservaw kif eh, jimxu dawn l-izbilanċi kif ikomplu jevolvu, ikollna nidħlu fil-autoritajiet macroprudential u konna nidħlu f'dawn l-istrumenti. Ir-riski lokali jridu ġidrizzati b'istrumenti lokali din hi raġuni għalfejn l-autoritajiet supervizorji inkluż l-SSM issa huma mamra blaħjar politiċi, odda politiċi prudenzjali makro u makro prudential. Jiena l-insab konfidenti li dawn ser jiġu użati jekk ikun hemm bżonn. Issa nixtieq naġġornakom fuq l-aħħar żviluppi li jistabilixxu l-SSM li diġà bdew u għaddejjin ġmielhom. Il-preparazzjonijiet interni tagħna għandhom lan li jiżguraw li l-Bank Ċentrali Ewropew ikun lest li jerfa' responsabiltajiet supervizorji tiegħu f'Novembru tal-2014. Aħna ser niżguraw li il-politika monetarja tal-Bank Ċentrali Ewropew, il-mandat ta' din il-politika li jiffokata fuq l-istabilità tal-prezzijiet, mhux se tiġi affettwata minn deċiżjonijiet u problemi relatati mal-supervizjoni bankarja regoli interni għalhekk qed jiġu żviluppati biex ikun hemm separazzjoni tra politika monetarja u l-funzjonijiet ta' supervizjoni. Dawk involuti fi teħta deċiżjonijiet ser ikunu eh, jaħdmu b'mod separat. Aħna qegħdin ukoll natwaw setup organizzattiv fejn informazzjoni ta' bejn iż-żewġ funzjonijiet se tkun limitata fuq l-affarijiet li tassew jaħtieġ li jkunu jafu biss Però ser nevitaw li jkun hemm duplikazzjoni ta' strutturi li m'hemmx bżonn li ma jkunux involuti fil-proċess ta' deċiżjonijiet, dan ikun kost effiċenti u jiena ninsab ċert li intom se tapprezzaw dan ukoll. Issa fuq li anke inħadmu l-istaff, kolli najt il-proċess għal pozizjonijiet manageriali senior u middle u huma eh, qed jiġu konsidrati wkoll u anke inizjattivi oħra Eh, ta' xogħol se jibdew dal-waqt. Element importanti fit-ħejjiet tagħna huwa eh, evalwazzjoni komprensiva li tinvolvi evalwazzjoni ta' supervizjoni ta' riskju, revizjoni tal-asset quality u stress test li jsir b'kooperazzjoni mal-awtorità bankarja Ewropea. Dan l-eżerċizzju ser jgħin biex tiżdiet it-trasparenza biex billi titjieb il-kwalità tal-informazzjoni li hija disponibbli. Dan sar jiffaċilita wkoll li s-settur jirkupra billi jiġu identifikati l-azzjonijiet li hemm bżonn isiru. Bżonn jittieħdu u ser Issaħħaħ il-konfidenza billi tiżgura l-partit interessati u l-banek li jkunu tassew dawn eh, kollhom bażi soda biex jaħdmu ser jiġi konkluż ukoll dal-waqt qabel ma l-bank ikollu la responsabilitajiet supervisori. Il-Bank ċentrali kellu ser jitilaqat f'Novembru fi Frankfurt ma banek li se jkollhom din l-evalwazzjoni komprensiva dawn il-laqat intlaqgħu b'mod pożittiv u u taw opportunità tajba sabiex ikun hemm l-ewwel skambju ta' opinjonijiet u biex nirċievu anke feedback fuq il-komunikazzjoni tagħna u nimiġbu għall-mistoqsijiet. Aħna spjegajna wkoll li aħna nilqaw eh, azzjoni immedjata mill-banek mill-lum biex jisaxħu il-karti tal-bilanċ tagħhom inkluż li jżommu l-profit u anke equity issuances. Elementi oħra tal-evaluazzjoni kompensiva għadhom għaddejjin. Il-proċess tal-azla tal-portfolios tal-assi biex jiġu riveduti għal revizjoni ta' kwalità tal-assi dan imbeda f'Novembru għabbażi tal-ġbir ta' data speċifika. Apparti minn hekk aħna ser inħabru il-parametri essenzjali ta' stress tal-eżerċiċċju tal-stress test fl-imkien ma' li bijaj eh, fil-bidu tas sena id-dieħla. Issa, ippermettu e li nispjega għal darboħra kif qed jiġu trattati il-bonds baranin, ir-reviżjoni ta' kwalità tal-assi huwa eżerċizzju ta' valutazzjoni fejn aħna ser napplikaw il-qafas regolatorju attwali. Mhuwiex fej dan responsabilità tagħna nibdu dan il-qafas, din hija diskussjoni globali u l-Kumitat ta' Bazel huwa l-aħjar forum għal dan. Però aħna xorta s-ser nanfasizzaw eh, varjazzjoni ta' assi bħala parti mill istess test fostom sovereign bonds biex niżguraw l-kredibilità u kemm ikunu rigorużi dawn l-evalwazzjonijiet, il-backstops għandhom jiġu speċifikati u jitlu fis-seħ mar kemm jista' jkun. Għanna nibdew billi nħarsu lejn is-sorsi privati imbagħad il-backstops nazzjonali pubbliċi u l-aħħar eh, inħarsu mbagħad lejn l-istrumenti Ewropej. Issa, biex naddu mis-supervizjoni għar riżoluzzjoni jiena naf illi naxilkom trilħuq bil mal-Kunsill fuq id-direttiva dwar l-irkupru u riżoluzzjoni tal-banek. Għal darboħra jien nixtieq nilqa eh, dan il-qbil, dan il-ftajim, għal huwa pass importanti ħafna biex ikollna unjoni bankarja. Però biex ikun hemm kredibilità ta' din l-unjoni bankarja hemm bżonn li pass ieħor. L-SSM hemm bżonn li jkollu mekkanizmu ta' rezoluzzjoni uniku eh, b'saħħtu u kredibbli ir-responsabilitajiet għal supervizjoni u riżoluzzjoni irridu ikunu rridu jkunu fuq livell Ewropew, kun hemm konformità fuq livell Ewropew. Għalhekk jiena nħeġġeġ lilkom il-Kunsill biex mlar kemm jista' jkun malajr twaqfu mekkaniżmu ta' riżoluzzjoni waħdini b'saħħtu fejn hemm tliet elementi neċessarji, sistema waħda, awtorità waħda u font wieħed m'għandniex noħolqu mekkaniżmu ta' rezoluzzjoni uniku li huwa uniku fl-isem biss. Jiena hawnhekk imħasseb fuq il-fatt li teħta deċiżjoni jista' jsir wieħed komplikat ħafna u l-arranġamenti finanzjari jista' ma jkunux adegwati jiena nafda fil-Parlament Ewropew fl-imkien mal-Kunsill naf li ser jirnexxilhom joħolqu Unjoni Bankarja ta' Veru. Nirringrazzakom ta' attenzjoni tagħkom, issa nixtieq nisma' il-mistoqsijiet tagħkom. Grazzi. Thank you very much. I, I think the Parliament uh, will very much share your view. Grazzi ħafna, il-Parlament żgur se jaqbel miegħek fuq eh, l-SRM ma naqblu miegħek aħna wkoll fuq affarijiet oħra. Issa, ħanaddu għal mistoqsijiet għal PPL u l-mistoqsija Pablo Zalba jekk jogħġbok. Inti jgħat l-ewwel fil-lista tiegħi. Grazzi, Sinjura President. Ma ħsibx li kont l-ewwel imma ma jimportax, kalli żewġ mistoqsijiet x'namel. Fu żewġ kwistjonijiet differenti. Imma naħseb li huma marbuta flimkien. Mela, grazzi, Sinjura President, fuq l-SMEs. Inti sodisfatt bl-impatt li ser ikollhom dawn il-miżuri jew li diġà kellhom dawn il-miżuri fuq l-aċċess għal kreditu mill-SMEs dik l-ewwel mistoqsija tiegħi. Aħna kull xar kull xar li jgħaddi naraw li l-SMEs qed isibuha diffiċli ħafna li jkollhom aċċess għal kreditu. Rajna wkoll fl-istampa li Suppost hemm dibattitu għaddej fil-Bank Ċentrali Ewropew fuq miżuri non konvenzjonali għall aċċess għal dan it-tip ta' negozju. Palma ħarġu għalih il-Bank tal-Ingilterra. Dawn l-affarijiet qed isiru wkoll fil-Bank Ċentrali veru li hemm din diskussjoni issa fuq il-mekkaniżmu ta' riżoluzzjoni. Dan irid ikun b'saħħtu u kredibbli ftehim li ġie adottat anke mill-Kunsill il-ġimgħa l-oħra mhuwiex kredibbli biżejjed, mhuwiex b'saħħtu biżejjed. Mela, tħossu li jem lok għal manuru fekofin dil-ġimgħa ser tkunu tistaw eh, it-tejbu dan il-ftehim x'inhu l-aspettattivi tagħkom. Grazzi ħafna, Sinjura President. Thank you very much. This uh... Grazie ħafna mistoqsija li staqsejt dwar l-SMEs kienet mistoqsija li kienet ila maħna issa bazzikament għal-iktar minn sena. Iżda permetti li najt li bizzowċ operazzjoniet ta' NTRO li nidejna sentej ilu, indirizzajna l-inċertezzi ewlenin u r-riskju ewlenin għas sistema bankarja, kif ukoll l-ekonomija kollha kemmi dak iż-żmien. Ma nsejniex iżda li kienem is kbir fil-bonds li kienu dovuti fil-ewwel kwarta dik is-sena biktar minn 230 biljun bank tal-bonds dovuti u iktar minn 300 bonds komuni dovuti. Imbagħad kellna nixdu proċess kajman ħafna biex naraw kif dawn il-flejjes kienu ser jitlu bil-mod il-mod fl-ekonomija. U għalhekk il-mistoqsijiet huma dawn, għalfej kena namlu l-istess affarijiet bħal muma l-iskemi għal finanzjament għal self. Dan l-iskemi tal-finanzjamenti għal self għandu fatturi differenti, sistema ta' kollateral wisa, numru ta' kontrapartijiet wisa ħafna u anke il-finanzjamenti fuq terminu tal likwidità. Dan kien prezenti fil-LTRO oriġinali. Aħna edna fl-LTRO l-banek li huma setaw jużaw is-self li kienu qed jagħmlu l klijenti tagħhom bħala garanzija, bħala kollateral meta jisselfu mill-ECB u għalhekk konna diġà rbatna dawn il-fondi bl-użu tal-kollateral, il-garanzija. U għalhekk minn dak iż-żmien il-punt huwa dan, nistgħu nagħmlu iktar minn hekk qed naħsbu dwar dan, irriflettejna dwar dan, iżda l-koll għandna nkunu konxi tal-komplikazzjonijiet operazzjonali li joħorġu minn skema bħal din. Meta tipprova tħaddimha f-17 dal-waqt mintax il-pajjiż differenti biex tara kif ħatmexxi din l-iskema meta mqabel ma' pajjiż wieħed għallek jieku, għalhekk aħna qed nippruvaw niżguraw li dawn il-flejjes jaslu għall-ekonomija reali u ma jafqux fil-banek jew il-banek li jkollhom missida tal-bonds tal-gvern. Mish qed nissottovala tal-fatt li hija skema komplikata ħafna u aħna ħankomplu nirriflettu fuqha. Issa, fuq it-tieni punt li qajjimt staqsejtni xinu ma l-istennijiet tijaj. Iktar minn l-istennijiet, l-SSM għandu bżon parti importanti oħra li importanti li hija meħtieġa li hija l-SRM li hija essenzjali anke l-kontinwazzjoni ta' binja ta' Unjoni Bankarja u frankament ukoll f'terminu tal-perċezzjoni tas-suq. Dan huwa essenzjali biex ftehim tajjeb ikun jista' jinstab għal srm u dan jeħtiġ li jsir qabel l-ekofin li jmiss. Grazzi. Il-President, grazzi jissa fesem l-Sendi Elisa Ferreira. Ikjożbok. Grazzi ħafna. Grazzi tal ġejt fostna l darboħra ħan nitkellem l-Inglis biex nifaċilita l-affarijiet. Grazzi ħafna tal ġejt fostna u grazzi ta' xol tijak biex tħares l-euro zona euro għandet tlet mistoqsijiet qosra, l-ewwel net. Fuq l-SRM, mekkaniżmu uniku ta' riżoluzzjoni, jiena rapporter u naqbel mal-messaġġ tiegħek kompletament, iżda nixtieq niżgura jew nifhem minn għandek aħjar jekk tistax tigarantixxi li l-SSM ma jispiċċax ikun ta' approċ ta' żewġ binarji, sa' żewġ veloċitajiet għal banek, għax jekk ikun hemm dan l-approċ fl-SSM nkunu qed niftħu bibin beraħ għal sistema ta' SRM mhux unika verament. Imbagħad fuq li jassem. Meta bdejna d-diskussjonijiet tal-SSM kien hemm weda li d-DSM kien se jispiċċa jagħmel rikapitalizzazzjoni diretta tal-banek. Dan ma seħx għax is-sistema hija bażata xorta waħda fuq garanziji minħa tal-Istati membri li dan ovvjament joħnoq lan ta' separazzjoni ta' dejn sovran meta mqabbel ma' dejn tal-banek bħala għan. Dan għan li mhux qed jinkiseb, mhux qed jinkiseb hemmhekk u l-qas tiksbu jekk tipprova tistimola l-ekonomija permezz tal-banek. U għalhekk Ġala darba li m'hemmx din it-trasferiment hemm problema. Jeħtieġ li jkun hemm approċċ ġdid għal din il-kwistjoni iżda l-mistoqsija preċiża tiegħi hija din. X'rwol għandha l-ISM? It-tielet mistoqsija tiegħi hija din. Issa għandna bżonn domanda, disprati għal din id domanda, imma kwistjoni li ma naqbilx magħha u rwol tal isb bħala membru ta' Trojka. it trojka kienu aġent ta' pożizzjoni favur l-austerità bil-qawwa kollha u hemm pajjiżi li segwew ir-riċetta li ddattawlhom jinsabu fl-aħħar stadju tal-programm ta' ġustament. Issa x'imiss? X'talimiet ħser tieħdu mill-sem ta'kom fi trojka f'dak li għandu x'jaqsam il-programm ta' tranzizjoni u x'tip ta' kondizzjonalità hija memuża ma' dawn il-programmi jekk dawn jitwetqu. Grazzi. Thank you. On the first question, no. Grazzi fuq l-ewwel mistoqsija m'hemmx sistema ta' żewġ veloċitajiet. Kull bank huwa soġġett għall-istess supervizjoni mill-Bank Ċentrali Ewropew u mill-Mekkaniżmu Uniku ta' Supervizjoni. Id-differenza issa bejn il-banek skont il-banek li jkunu fil-lista u dawk li mhumiex hija l-implementazzjoni. Ġifieri l-grad ta' ċentralizzazzjoni u rapportaġġ dirett lejn iċ-ċentru li qed jagħmel is-supervizjoni. Iżda bħala prinċipju sistema ħat applika biex tiggarantixxa tiggarantixxi livell indaqs il-banek kollha fiż-żona euro. L-implementazzjoni għal banek li huma iżgħar ser tfisser li ħajkun hemm iktar preżenza tal-awtoritajiet nazzjonali ta' supervizjoni skont regoli ċentralizzati. Ġifieri m'hemm żewġ veloċitajiet Issa, fuq l-ISM, nirreferi għal konsil ta' Ekofin tan-nar il-15 ta' novembru. Emmek hemm stabilit li jekk il-garanziji nazzjonali l għonek għandek lejun privati tal-fondi mbagħad għandek ehm, il-garanziji nazzjonali, il-backstop nazzjonali u daw jekk ma jkunux bizzejiet tara li żona euro u l-Unjoni Ewropea tara li l-flejjes jintużaw moċira. L-ewwel li jessem permezz tal-proċedura normali tiegħu jista' joffri assistenza finanzjarja għal rikapitalizzazzjoni tal-istituzzjonijiet finanzjarji bħala self l-istat membru. L-istess mod pereżempju li ntuża l-Spanja. It-tieni, Rikapitalizzazzjoni diretta bħala strumenti bi 60 biljun bħala kopertura tal-ISM tista' tintuża wkoll ġala darba tintuża skont il-proċeduri ta' żona euro ta' proċeduri nazzjonali meta qabel ma' l-tejm tal-Eurogroup ta' Ġunju 2013 għal twaqqif tal-ISM. Dawn huma konklużjonijiet tal-Kunsil ta' Ekofin tal-15 ta' Novembru 2013. Fuq tillet punt la' fuq l austerita fiskali L-ewwel nett. M'għandniex ninsow x'kienet is-sitwazzjoni meta l-ewwel programmi ġew infasla. Kenna sitwazzjoni fejn kien hemm inċertezza kbira, drammatika, bi-spreads tal-bonds tal-gvern li kienu punti bażi miet ikbar mill-li huma llum li fisser li kienet toħnoq l-ekonomija malajr nistgħu ngħidu li reċessjoni reali bdiet dak iż-żmien fil-fatt. U għalhekk il-programmi jissawru propju f'dak iż-żmien. U frankament, jekk nagħtu ħarsa lejn dak li ġera eżattament fil-Portugal meta ftit xurilu il-programm kienet jidher li ma kienx ċert minħabba ċertu eh, deċiżjonijiet mill-qrati mill-ewwel reazzjoni tas-suq kienet waħda drammatika b'sanzjonijiet lill bonds tal-gvern tal-Portugal minnu fih. Ġifiri li najdu li l-program ta' Trojka ma kienux infaslin tajjeb, probabilment mhix korretta meta nqisu s-sitwazzjonijiet u ċ ċirkostanzi, issa l-mistoqsija din. Ximis issa, se nagħmlu issa, L-ewwel ħaġa li jedna bħala ECB hija li ejja ma nitilfux il-progress li jagħmlu l-Stati membri l-gvernijiet sissa titilfux dak li ksibna bħala progress. It-tieni għamlu adattament għal konsolidazzjoni fiskali biex kun iktar favori tkabbir. Ġifiri konsolidazzjoni fiskali bazata fuq nefqa ola tal-gvern għall-infrastruttura tal-kapital, inqas nefqa tal-gvern fuq e, eh, spejjes marbuta mal-amministrazzjoni u inqas tassazzjoni. U t-raba għamlu riformi strutturali, għax dawn huma tassow dawk li jistgħu jiġġeneraw it-kabbir mod sostenibbli. Jekk hemm talima li tallimna u naħseb li dan tennejtu bosta drabi, huwa li m'hemmx tkabbir sostenibbli li jista' jiġi ġenerat mingħajr ħolqin bla tmiem u bla rażan tad-dejn u m'hemmx ekwità sostenibbli tista' tiġi ġenerata li taqbad u toħloq id-dejn bla rażan. Grazzi ħafna. Uh, thank you for LD Wolf. Grazzi l-onorevoli Wolf Klins fisem l-Alde. President, jien ukoll nixtieq nitkellem dwar is-sitwazzjoni fuħut mill-pajjiżi li għadhom għaddejjem minn diffikultajiet. Inti ma tantx għatlaqla meta tkellem dwar eħtiġijiet ta' l-implementazzjoni tar riformi u l-bidliet strutturali f'pajjiżi bħall-Italja u Franza, per eżempju, iżda sissa ma tantx twettaq wisq fil-verità, u l nistaqsi, lajnt u lanqas il-Kommissjoni mandkom bizzejiet jeddijiet l-istess influenza biex ġelu dawn l-istati membri eh, jaġixxu mill-lider eh, fil rigwer ta' Silvio Berlusconi, per eżempju, l-unika ħaġa li tista' twassal biex biddel il-rati u swieq tassal l-azzjoni. Dak iż-żmien ra eh, l-isma tiegħu jonqsu u għaġixxa. Aħjar tard mill-wisq intervent sur Draghi għal vera ġara hekk, e, hekk jidher li għamel għall-inqas, dal-inqas kien hemm azzjoni, iżda din hija l-politika li segwiet il-Bank Ċentrali Ewropew biex joffri l banek e, flejjes bl-irħis brata ta' maċ baxxa li jużaw pereżempju fl-Italja biex jixtru ħafna bonds, din mhux kontraproducenti għaliex kieku dan ma kienx possibbli, il-forsi ta' swieq forsi probabilment diġà għamlu tant pressjoni l-gvern li forsi kien jaġixxu sissa min jaf. Imma sissa dan għadhom għamluħx. L-ewwel mistoqsija din kienet tiegħi settini. Wieħed mir-rappreżentanti diretturi tiegħek, m'għandix nsejjaħlu għoli, imma xadu żagħżuh, imma ħabbar li ħajtlaq. Jien mhux membru tal-grupp politiku tiegħu imma xorta jiddispjaċini ta' dal fatt għax kelli l-impressjoni li kien membru effettiv tat tim tiegħek u minn barra kelli l-impressjoni wkoll li kien mur tajjeb miegħek mhux ħażin, forsi tajjeb ħafna min jaf. U għalhekk il-mistoqsija tiegħi din li ħajitlaq u mhux noqgħod nispekula fuq raġunijiet qal ħajitlaq, imma x'impazzer ser dan dan il-fatt. Dan forsi ħaj fisser li ħajkun hemm riorganizzazzjoni ta' responsabiltajiet fost id-diretturi. Vantaċ jista' jkun li u l-ħabib tijaj lejn xelluk ħajisħaq fuq dan li kollok mara. Dik zgur. Iġifiri, f'dan ir-rigward il-Parlament ħajkun kontent. Issa, l-aħħar punt minn ħatijaj. Rasmussen kien wieħed minn dak li għajjem il-mistoqsijiet dwar jekk il-Bank Ċentrali Ewropa għandu xi pubblika minuti u fil-fatt kien wieħed minn tal net li beda jitkellem din il-kwistjoni U din kull ma jmur saret kwistjoni taħraq. Inti taħseb li ħad biddell il-politika tiegħek f'dan rigward fil-żama tal-minuti? Thank you. Um... Grazzi ħafna. L-ewwel mistoqsija tiegħek hija jekk il-politiki tal-Bank Ċentrali Ewropew naqsux l-inċentivi li gvernijiet għandhom biex ikun hemm riformi. Dan punt importanti. Aħna stess nistaqsu dawn id-domandi minn nfusna bosta drabi. Ġifieri din isa l-eros tal- dak li morru kontra l-fatti. Ekken sejħela jien, għalix meta aħna u dan rekonosciuti universalment li meta kien hemm il-problemi tal-euro, tad denominazzjoni li kien huwa kważi eufemizmu li tajt li kien hemm ħafna xettiċiżmu dwar kemm l-Ewrop żona euro tista' tkampa tibqa, naħseb li aħna indirizzajnija dik il-problema b'suċċess. Issa, it-tieni Meta nagħtu ħarsa mill-qrib lejn ir-relazzjoni bejn ir-rati tal-imax ta' swieħ u l-inċentivi għal reformi naħseb li rridu niddistingwu is-sitwazzjonijiet differenti. Inti tassew taħseb li pajjiż se jbiddel il-liġi elettorali tiegħu għax ir-rati tal-imax huma ftit punti bażi ola jew taħseb li pajjiż ħajbiddel is-sistema tal-edukazzjoni tiegħu jew il-ġudikatura għaliex ir-rati tal-imax huma ola ma tantx tidher bħala plawzibli li jista' jibdel huwa ċertu affarijiet u nammettuh dan li huma rabta sfiqa mal-proċess budġetarju. Per eżempju, wieħed jista' jgħid li l-awsterità li tifranka minna tista' twassal għal dawn l-affarijiet, imma riformi strutturali reali taħseb li ħajbidlu leġiżlazzjoni tas-suq minħabba rati tal-imax? Naħseb li ma tantx jidher li dan ħajkun il-każ. Frankament, ġifri din id-dimensjoni nżommuha f'moħħna, aħna sensittivi dwar dan għax aħna rridu niksbu dan lan. U l-ewwel lan tagħna huwa li l-pajjiżi jagħmlu riformi strutturali. Issa, dak iż-żmien aħna derinna li l-inċertezza ġenerali li kien hemm, l-inċertezza drammatika li kienet qiegħda preżenti fiż-żona euro ser teleb din il-konsiderazzjoni. Messa ġala darba li tenħarsu b'intensità dawn il-pajjiżi li jeħtieġu jagħmlu riformi strutturali kifet qabel m'hemmx tkabbir sostenibbli mingħajr ma jagħmlu dawn ir-riformi. Uh, Ċertament, mit punt bażi ta' rati ta' imax mhux se jwassal għal tkabbir sostenibbli mingħajr ma jkun hemm riformi strutturali, ġifri naqbel miegħek fuq dan. Ippermettu e li ngħid illi Jorg eh, hija telfa kbira l-fatt li ħajitlaq mill-bord kemm għal-bord innifsu kif għalija nfusi. Inti għat li konna morru tajjeb flimkien anzi jien ngħid li konna morru tajjeb ħafna ħafna ħafna. Ħdimna bejn 15 u 20 sena flimkien f'kapaċitajiet differenti u l-kontribut tiegħu għax-xogħol tal-Bord Eżekuttiv tal-Bank Ċentrali Ewropew imprezzabli. U għalek, kull ma nista' nagħmel u għalenaj dan, aħna nishtiqulu il-ris, iżda ovvjament ħanħossu n-nuqqas tiegħu. Ferm. L-unika ħaġa nista' ngħid issa huwa li minnu fih jeħtieġ li l-post battal ħalla nimlowh għandna bżonn reazzjoni ta' malajr mill-Kunsill u mbagħad ovvjament mill-Parlament Ewropew mill-aktar fis possibbli għaliex irridu temmu l-bord fi żmien meta l-bord verament qed jagħmel attivitajiet enormi kemm fil-politika tal-politika tal-tejja tal-politika tagħna tal-AQR, l-Asset Quality Review, ġifri għanna ħafna affarijiet x'nagħmlu u ma nistgħux naħdmu mingħajr membru. Jorg beda diskussjoni kien wieħed minn dawk li beda diskussjoni fuq il-minuti fil-fatt u hemm membri tal-bord li jinteressom dan il-punt, jien inkluż, iżda mhix kwistjoni faċli. Aħna nixtiequ li jkollna rendikont tal-laqat tagħna aħna rridu li jkollna diskussjoni ċari, ma diskussjoni hija waħda komplikata iktar milli tidher. Irridu bilanċ minnaħa naħa li jkun hemm iktar trasparenza, naħseb li aħna verament trasparenti diġà meta mqabbel ma' banek ċentrali oħrajn, iżda nistgħu nkunu iktar trasparenti imma fl-istess ħin irridu nagħmlu bilanċ għal dak li huwa iż-żamma tal-indipendenza tal-membri kollha tal-Kunsill ta' Governanza biex dawn il-membri ma jkunux taħt pressjoni nazzjonali biex jivvotaw favur l-interessi eh, personali tagħhom meta mqabbel ma l-interessi ta' żona euro kollha kemm hi. Grazzi ħafna. Mhux qed nżommu mal-ħin tal-mistoqsoqsijiet, iżda issa ngħad il mikrofonu lil Peter Van Dalen fisem li sijar. E Grazzi. Għandi żewġ mistoqsijiet lis sur Draghi. L-ewwel nett. Kull pajjiż fiż-żona euro jaf li jeħtieġ inaqqas id-dejn tiegħu u hekk qed jagħmlu kemm fis-settur privat kif ukoll dak pubbliku. Kulħadd qed inaqqas il-livelli tad-dejn. Dan għandu effett. Għandek ir-riskju ta' deflazzjoni, ġifiri, il-mistoqsija tiegħi hija din, xogħdu tettużaw bħala Bank Ċentrali Ewropew. Hemm xejra aktar lejn il-deflazzjoni. Nafu li l-rati tal-imax hija kważi zero bħalissa meta bbażata fuq Bank Ċentrali Ewropew. Ġifieri qed nassumi li l-Bank Ċentrali Ewropew ħajuża miżura mhux tradizzjonali, speċjalment brabta mal-bonds. Ġifieri mill ma pajjiżi tal-Bank Ċentrali Ewropew ħajixtri il-bonds minn għandhom, il-Bank Ċentrali Ewropew. Nixpigil fil-Ġermanja publika artiklu dwar il-valwazzjoni tal-ICB tal-BTP tal eh, taljani marrufin bħala l strip bonds. Dawn għandhom valur oli ħafna minnaħat tal-Bank Centrali Ewropa u għabbażi ta' valwazzjoni li DBRS kienet eh, provdiet din hija aġenzija ta' klassifikazzjoni, imma DBRS ila ma tagħmel analiżi u valwazzjoni tal dawn strip bonds fl-Ewropa żmien twil. Ġifieri nistaqsi kif jista' jkun kien hemm klassifikazzjoni tant għolja min-naħa tal din l-aġenzija ta' klassifikazzjoni meta l-aġenzija stess qed tgħid lilhom ma jagħmlu dan ix-xogħol għal bosta żmien. U meta Spiegel rrid jistaqsi lid-DBRS huma rrifjutaw li jagħtu tweġiba Anki jekk oriġinarjament kienu koperaw ma' Spiegel, imma meta reġaw jirrikorru għalihom Spiegel, rrifjutaw li jikoperaw aktar. U għalhekk nixtieq inkun naf minn għandek għalfejn id-DBRS għalulhom biex ma jipprovdu l-ebda informazzjoni oħra lill-ġurnalisti. Fuq it-tieni mistoqsija ħniċċara l-affarijiet mill-ewwel F'dak il-każ ma kienx hemm applikazzjoni differenti meta mqabbel ma' każijiet oħrajn, ma kienx hemm miżuri speċjali li ntużaw għall-Italja jew pajjiżi oħrajn, dawn huma r-regoli tal-Bank Central Ewropew u hemm. Fuq l-ewwel punt ta' qajjimt fuq id-deflazzjoni, ma nħossux li d deflazzjoni hija isa naqis automatiku tal-prezzijiet fejn dak li jkun jipposponi l-pjanijiet ta' nefqa tiegħu għax jaħsbu li l-prezzijiet ser jonsu ma' żmien, ġifieri mbagħad il-prezzijiet se jonsu, ma naħsbux li dan huwa l-każ. Ma nħassux li ħajkun hemm tnaqqis ġeneralizzat tal-prezzijiet tal-prodotti u tal-materja prima, ma narawx sitwazzjoni bħal pereżempju fil-Ġappun fejn id-differenza ewlenija u aħna staqsejna dan li nafusna ninsabu f'sitwazzjoni bħal Ġappun u ħarisna lejn id-differenzi u differenzi essenzjalment huma dawn li l-istennijiet tal-inflazzjoni fuq medda ehm, medja u twila ta' żmien huma ankrati għalina imma fil-Ġappun ma kinux hekk kmini fil-disajnijiet u fil-snin 2000 dik waħda mir-raġunijiet. Imbagħad stimolu monetarju fil-kastana kien iktar b'saħħtu meta mqabbel ma' dak li kien hemm fil-Ġappun dak iż-żmien U t-tielet raġuni hija li frankament is-sitwazzjoni tal-banek u tas-settur privat fil-Ġappun fit-tmiem tal-kriżi tal-proprjetà fit-tmeninijiet id-disajnijiet kienet ferm għar meta mqabbel ma dak li hemm bħalissa fl-Ewropa. Ir-raba raġuni, waħda mill-iktar waħda importanti, hija li aħna ser namlu l-AQR u eh, stress test ta' sistema bankarja tagħna fi stadju bikri ħafna. Dan ma seħx fil-Ġappun għal bosta snin. Għal daqstant, irridu nżommu f'moħna ħaġa. Il-politika monetarja biex ikolla effett fuq il-prezzijiet u il-finanzi tittiġi trasmessa u hemm periodu ta' żmien is-soltu ngħid li jeħtieġlek iż-żmien li jkun hemm politika monetarja tiġi trasmessa lill-ekonomija reali, issa l-ħeffa li l-politika monetarja tiġi trasmessa jiddependi dwar kemm huwa b'saħħtu kemm hija b'saħħitha s-sistema bankarja. Iktar ma tkun b'saħħitha s-sistema bankarja, iktar ħajkun hemm trasmissjoni b'ħeffa. U dan huwa tqabbil ieħor qabel mal-Ġappun dak iż-żmien u għalhekk l jwar se jippermetti li nħaffu din it-transmissjoni tal-flejjes meta mqabbel bejn l-impuls monetarju u l-ekonomija reali. Għajr minn hekk naħseb li għandna bosta strumenti biex nkun nistgħu nindirizzaw id-deflazzjoni. Ma nħossux li hemm dan ir-riskju issa, imma aħna verament konxi ċertament li biex ikollok inflazzjoni fuq livell baxx ferm iktar baxx mit-2% għal perjodu twil ta' żmien ifisser li kunem ħafna sogri li jistgħu wasla reċessjoni. Aħna konċi ta' dan u l lesta naġixxu f'dan il rigward grazie. Thank you. Now for the Greens, Sven Giegold. Mr. Sven Giegold. Nilqaw krura President hawnhekk. zawċ mistoqsijiet ta' malaj. L-ewwel net. It-self tas-Sur Asmussen fuq board ifisser li ma titilfu persuna rara ħafna fil-Ġermanja ċaħat il-liġa fil-Pubbliku Ġermani tiddefenda l-program tal-OMT. Intom tafu illi minkejja din id-difiża il-dera tal-ICB fil-Ġermanja batiet dawn l-aħħar snin fil-opinjoni pubblika. Ġifieri x'inhi strateġija tiegħek biex nimlew dan il-vojt għaliex ħaġa illi diffiċli jinti dissib mara kwalifikata ferm Ġermaniża li ħatkun eh, fuq in-naħa tiegħek u tista' tiddefendi defendi naħa tiegħek fl-OMT. Interessant nkun nafx għandek x'toffri jgħid il- jiet il ukoll. Tista' tkun iktar speċifiku li safej it-tekst attwali kurrenti ma jikorrespondix għal strument effettiv u Ewropew. Skużani li ma ħames minuti biss jista' jtik jgħid il-President biex iwieġeb, tgħid il-President. Jiena nasib qed qabel, jiena ħana u jien personalment ħanħossu nuqqas ta' sur Erasmus fil-bord. U din nista' ngħid b'dak il-intijiet dwar id-dera tal-ECB aħna immexxu il-politika monetarja għal zona ewra kollha kemm hu naħseb illi huwa magħruf kien bħala l-OMT jiġi magħruf bħala miżura ta' sew l-irnexxieti, dispeċini li hemm nisfors fil-Ġermanja li ma taqbirx bi maħadi, iżda fatt jibqa li mod dinji jirrikonoxuta pala xi ħaġa li rnexxit sew. Jiena nittaba li minn ħajġi wara s-sura Mussin ser ikollu jew ikolla il- kwalifiki u kwalitajiet kollha tiegħu li kellu jew iktar, dan ovvjament dejjem jiddependi fuq kif i u ser ser jutilizzat, x'tip ġifiet ta' xogħol ser ikollhom u ser jingħataw ġunux fidejja illi nazel eh, minn ħajġi waraj. Eh, Ija fidejn il-konsil. Il-konsil jassu affarijiet illi min jiġi waraj jt ikun kompetenti, jt ikun apprezzat professionalment, ġifiri billi tolijin professjonali, u dan jiex għaxad li t-tissieħ mill-lum għabellada. Ġit t-tissir mill-aktar fis, għalix nafu li l-proċeduri u matwal, jimman valuti, u li hemm ħafna fażi differenti ġifiri jekk nimxu pass mħaffef jista' jkollna dil problema ta' sobija li tiġi solvuta dal-waqt u jkollna l-bord komplu tal darboħra li jkunu jistaw eh, ħabtu wiċċhom mal-isfidi eh, li ħajkonnom fil-sena li ġejja. Fuq l-SRE, il-konċett li jkollok awtorità waħda, kunċett wieħed u font wieħed hija huwa konċett li jsib jaqsam. Ġifiri minn dak il-lat naqblu. Issa ma spettiħor fejn aħna rridu naraw iż-żewġ fażijiet tal-proċess li jkunu mifrudin ċarament. Newennet l-evalwazzjoni tal-supervizorju tal-nuqqas ta' vjabilità ta' bank partikolari tittiġi separata, tkun separata mid-deċiżjoni ta' x'ser nagħmlu dwar dan il-bank li mhux viabli. Falissa hemm isu responsabilitajiet li qegħdin jitlu wieħed ġol ieħor fejn l-SRM u kol jista jkollu jkun volut fid-deċiżjoni ta' xiġri minn eh, nuqqas ta' vjabilità ta' bank. Issa jekk meta jsiru l-affarijiet sew, l-affarijiet jridu jkunu separati. Għaliex kull tip ta' autorità ta' rezoluzzjoni ħajkollhom ċertu inċentivi dwar li għadu jtawlu l-proċess kollu kemmu. F'kull kas, għal kull min għamel dan, fil-verità, u jew wirdu jkunu jafu ħaġa li dawn affarijiet idu jsiru mal-ewwel. Hemm punt ta' nuqqas ta' vjabilità fejn il- Supervisor jgħid li ċertu instituzzjoni mhijiex vjabbli wara dik kif sqarrija, wara tkun ħaġa dik is-qarrija, kull tranzazzjoni li tkun ittieħdet potenzjalment ħataqa taħt il-liġi ta' falliment, ta' insolvenza u taħt il-proċedimenti kriminali. Iġifiri dawn l-affarijiet iridu jiġu deċiżi minnu fih għaliex jekk inti għandek ħafna persuni jista' jkunu voluti bi jgħidu li mhix vjabbli, ma mhux qed jgħidu li mhix vjabbli. Tispiċċa f'tafiġa kbira. U ħajkollok ħafna problemi fis-snin ġejjin. Allura, għalek ikkok sistema li taħdem, ma jistax ikolk mijiet ta' persuni għoddu konsultaw il-xurxin fuq jek, ċertu banku, ovvjabli u li. Dinja, dan u tħassib tijaj għonek. Illi l-mekanizmu li ser nispeċaw bih, immus jkun mekanizmu li jistista taħdem bih fil-prattika. Grazzi, Sur Xuntis. Grazzi tassew. Sur President, mis-soqsija tijaj di tibda mill-Greċja. Naħseb li interess u interess għal kulħadd l-Unjoni Ewropea kollha speċjalment inħassan nofsinhar. Hemm awtorità kbira fil-Greċja minħabba trojka li inti parti minnha. Il-pagi issa naqsu anke ta' 50% ħafna riformi daħlu fil-suq tas-servizzi, tal-prodotti, Ġifi iġdu neħol dawn il-xkil. Iżda, fil-Greċja hemm it-naqis ta' 12% ta' sportazzjoni, l-industrijali 5%. U fl-istess ħin il-rata interessi kremdu xoħra ta' 30% fl-istess ħin il-60% tal-imprizi grigi naqsu b'50% naqsu eh, mod drastiku. Dawn 25% m'għandhomx kwitità dawn qegħdin jaħarbu mill-Greċja, minna ħata nofsinhar tal-Greċja. U qed jippruvaw jismorru bandoħra oħra biex jisibu eh, self fuq is-suq it-tajba. iġifiri, il-imprenditur il greċja mot u bat il ġukata timur lejl ġermanja x'investima x'iktar jabbillu, għax iktar teċevolawhom aħna għedin nipruvaw għonek greċja nistimulaw l-SMEs permezz tal-programmi ma dawn kolla bazzikament eh, għaddaw minn noqqasijiet gbar, ġifiri kif jista' jkun li aħna sanam dan Ewropea li għattem jattemmen fija, xi miżuri ser jittieħdu sabiex biex nimbrukaw dawk il-kumpaniji li qegħdin jaħarbulna u qegħdin imorru ktar lejn it-tramontana tal-Ewropa u matli il-nofsinhar qed tereq fil-qat. X'nista' tagħmel, x'nista' nagħmlu? I think the answer to Nasa il-tweġiba ija wahda bis. Aħna irridu niġġieldu kontra l-fermentazzjoni. Irridu niġġieldu kontra l-fermentazzjoni. Għaxa aħna aħna ksibna ħafna progress fil-misena l ohra biex iġidu kontra l-fermazzjoni mill-fondi il-bonnek eh, l-lum il-ġurnata jif jisibu l-fonder jom il-fusom u auto autosostenibli għaliex għandhom differenzjazzjoni, ovvjament skont il-konsiderazzjonijiet ta' bazza tal-riskju. Iżda mumiex edin daqsek dipendenti fuq eh, ħatiħu kif kienu xi sena u nofsilu. Jekk inħarsu lejn għati ta' interessi li ħarsu l-banek biex eh, kollhom il-fondi tagħhom stess biex ikunu jistaw kollu fondi għad deposits mela situazzjoni edha bejħet uħu kif kienet 2007 ġifir kaħna nitkelmu dwar il-fondi, kaħna nitkelmu dwar fondi per ta' deposits mela il frammentazzjoni mek osfrot. Iżda, ovvijament, il-bonok, il-banek għandhom um, autofondi pal-muma per eżempju ħruċ tal-bonds, u uh, emmek ovvijament hemm differenza fl-spejjes li huma pittos gbar. Issa mela ħata self, il-fermentazzjoni għadem minnaħa ta' self il-banek imponu rati illi huma differenti ħafna bejn il-tramuntana u n-nofsinar u il-kondizjoni ta' kiltu u kol huma differenti ferm. Għal darboħra emmek rajna u kol xi titjib iżda eh, mhux stant. Minnaħa pozittiv aħna rajna u hawnhekk għajna eh, naħseb illi semmejta fuq fuq fil-bidu illi il-kreditu jibqa modest iżda imma ma marriċ għallar ġifiri qed tonqos imma miex edha tmur lura sparata termini tarati rati negattivi. Jien għandi kull fiduċa li jekk kif l-ekonomija terġa' terġi tiġi fuq fuq saqajja, aħna qegħdin naraw illi dawn il-problemi qegħdin jebu bil-mat il-mod, biftit ftit. Iżda għanna żewġ affarijiet kruċjali nuqqas ta' frammentazzjoni l għennet titħul fis-seħ tal-SSM. U ma nistawx ninsew illi mhux kollha imma wieħed mill-komponenti tal-frammentazzjoni. Kawża waħda l-frammentazzjoni kienet u li daqqa waħda ċittadini differenti ta' partijiet differenti ta' zona euro ma bdewx jafdaw il-banek ta' minn parti oħra, parti oħra ta' zona euro. Ġifiri kienem il-fiduċa li krollat eh, li l-intradmet u li dan ħadet sura ta' frontieri u supervisor ewlini li ħaj garantixi kondizjonijiet indaqs madwar il-żona ta' tejn biex nerbu dan in-nuqqas ta' fiduċa U it-tieni mekanizmu huwa l-SRM. Jekk jifat li għandek fil-post f'post eh, f'tisseħ sistema illi tista' kollha stess rizoluzzjoni għal banek kollha madwar zon euro hija xi ħaġa wkoll essenzjali bħala element addizzjonali. xfil għandek tliet fatturi. Jekk inti hekk kif qed naraw li l-ekonomija qed fuq saqajja il-avverżjoni mm, għal riskju għanda tinżel, speċjalment f'noffina ħata nofsinhar tal-Ewropa. Fi fatt aħna rajna titjib kbir mhux ħażin somma fil-Greċja, fil-nofsinhar inkluż il-Greċja. U mbagħad għandek il-SSM li jitlob fis-seħ u li jitlob fis-seħ u mbagħad għandek il-Single Resolution Mechanism. Iktar ma nimxu lejn Unjoni Bankarja, iktar ma nkunu qegħdin naqtaw dak il dik il-rabta bejn is-sovranza uh, u tal-banek, iktar mod niġġieldu kontra l-fermentazzjoni. San Poterho. kifet, grazzi, kifet inti għanna bżon nħin qabel ma jaħdmu deċizjoni ta' politika tagħna. Naħseb kulħadd jaqbel is l-Ewropa ma ġixxiet malar tal din il-kriżi ekonomika li aħna għandna dejja minna ħadu l-aħħar ħames snin aħna ma konniex lesti għalija. Għalek, issa nitkelmu wis ħafna dwar il-soluzzjonijiet ta' pjanar għal kriżijiet li jistgħu jinqalgħu iktar il qudiem iżda fl-istess waqt aħna rridu nsolvu problemi li għana bħalissa. Aħna l-koll nafu li pereżempju sitwazzjoni tal-Greċja żgur mhux forsi miex mhijiex solvuta u n-nies qegħdin minn mill-awtorità minn membri oħra li qed tiġi imposta fuqhom għatem fil ġajin il-possibilta il-istat membru joħroġ miż-żona euro. Eh, issa jien xi ħaġa li riċerkaturi, politikanti kif ukoll ċittadini qegħdin jistaqsu kandu xi jsir. pereżempju Frank Newman, eh, ġra li għadda, l-ex eh, viċi segretarju ta' Treżorir, taw parir finlandja fil-stampa li huwa pajjiż tiegħi Finlandja biex almenu jikkonsidraw il-possibilità li joħorġu mill-euro. Il-mistoqsijiet hija din. Intom taħsbu li huwa sew li l-Unjoni Ewropea tagħmel pjanijiet għal ħruġ mill-euro li biex did-darba ma tkunx tinqabad fuq siq waħda jekk terġa' tinqala kriżi u kien hemm sot membru jiddeċidi li jieħroġ miżona euro, ovvjament il-kwistjoni qegħdi tiġi diskussa fl-istampa u fil-medja kollha mill-istituzzjonijiet għandhom jibidlu il-programmi ta' pjanijiet tagħhom u biex jikonsidraw li tista' tinqala din is-sitwazzjoni Forsi ħjar nibdew niddiskutu wassa meta ma jemġri riskju meta li joħroġ pajjiż u forsi diskussjoni mhux se eh, wasal ebda tip ta' paniku. Grazzi. Grazzi, ħantik ġiba, jessantik waħda qasira, waħda naqt twal. Dik il-qasira jemux għana rabda beneficju li namlu pjan B plan pjanit B. Għaliex kif edna l-euro, kif ċirkostanzi drammatiċi, hija irreversibli. Mish għażla sa t etwal tijie jadi. U dan jottal kolpa jiej pajjiż fil-verità. Dak li wieħed jippjana illi gwadanja fil-ħruġ huwa efemeru jekk inti għandek pajjiż li jitlaq mill-Unjoni Ewropea li ma jistgħu jgħaddu mingħajr ma jdaħlu riformi strutturali, ħasir inżbala xorta jdaħluhom dawn ir-riformi strutturali euro mhux juro. U uh, din tkun ħafna iktar diffiċli ġestifik is-sitwazzjoni jek ġbir ħorġu mill-euro mill-li kiku jibqgħu fl-euro. Issa, hemm ukoll perspettiva naqra nġenwa li nasma inġili nisma' min jgħid li kieku mhux sabiħ li kiku nistgħu tilqu miżona euro nagħmlu deprezzament tal-moneta fil 40% mbagħad laqgħa waħda mill lumallada Eh, l-esportazzjoni timorru sewa l-aħjar, imma taħseb li ħatiħor ħajjaqbat u jħallik tamel din il-depreciation ta' 40% minnajr ma minn ma jagħmel lek xejn, ma naħsibx jien. Issa nadu għal IPP, eh, Idiko Peltz. Grazzi. Aħna diskutajna ħafna kwestjonijiet ma' Sur Draghi, ma' għandi mistaqsija biss għalik, waħda biss. Mela, aħna naħdmu fuq l-istess eh, linji meta ngħidu li l-Bank Ċentrali Ewropew eh, kien jgħaddi rwol ewlieni biex eh, jipprovaj solvi din il-kriżi. Faxra ta' Deċembru f'Ruma kien hemm konferenza fej sur Draghi qal li fil-żmien qasir, anzi żmien medju, stabilità tal-prezzijiet għandhom ikunu offol tal-attenzjoni, ċentru tal-attenzjoni tal-Unjoni Ewropea. F'kol qal illi fil-periodu li ġej bħal anki forsi Wieħed irid iqis li jkun aktar possibilitajiet ta' dispożizzjoni tagħna milli kellna fis-sena li għaddejt. Inti tista' tgħidilna fiktar fid-dettall x'tip ta' għodda addizzjonali aħna għandna jew jista' jkollna disponibbli Eh, li staw namlu disponibli illi li sebi ikun jista juża l-aħħar tbassir makroekonomiku li għadu kif ħareġ dan l-aħħar laqa ta' politika monetarja il-weriet illi l-inflazzjoni se tibqa modesta fuq il level baxx ta' 2% fuq żmien medju. Zmin medju huwa t-bassir, tbassir eh, żmien medju aħna nużaw biex nfissru il-mira ta' inflazzjoni qed tmur lil minn dak il bassir ta' sentejn ilu, iżda għal 2014 2015 inflazzjoni qed ibqem. Aħna xorta qed naraw xi naqx lat eh, tajjeb eh, pożittiv per eżempju dak li huwa materjal enerġija ikellu hekk iżda il-livell dajjef ta' attività ekonomika ser tirrappreżenta eh, fattur illi ser iwaqqa l-inflazzjoni, ser, ser eh, kollu effett dajjef fuq l-inflazzjoni. Jekk aħna nħarsu lejn l-inflazzjoni tal-qalba ġifiri l-enerġija u l-ikel, dek kemm xejn ikbar eh, ola mill-inflazzjoni ġenerali li fisser li parti inflazzjoni modesta l-iktar istaraħ fuq l-enerġija li kellu u prezzijiet ta' komoditajiet oħrajn u tbassira dawn il-prezzijiet dawn is-sentej li ġejjin. Iżda kif qed qabel il-baxxi ir-rati baxxi ta' għal perdu mtawwal u ifisser riski. Ir-riski huma li dawn jistgħu jmorru anki iktar jinżlu aktar. U jekk jinżlu aktar, u jitbaxxew aktar mela ħażina għaliex dan ħajfisser xi problemi għalina. Waħda mir-raġunijiet għaliex il-predeċessuri tagħna qal illi it tnejn fil-mija ħajkunu ħajkunu ċifri eh, l-ideali kienet kien kienu ħabba l-iżbalji possibbli li wieħed jista' jagħmel meta l-inflazzjoni tinżel iżejjed. Allura nħossu li l-inflazzjoni hija ta' punt mija imma fil-verità tkun nkun edha f'sat ta' deflazzjoni minħabba ċertu żbalji. Raġuni oħra, il għaliex aħna rrid ikonna rata ta' inflazzjoni illi hija malluqa mal-isfel minn 2% u mħawwa minħabba li nafu li l-pajjiżi jridu jirranġaw mill-ġdid il-prezzijiet nominativi taħna nafu minn kien debitur permanenti jridu jollu il- il-kontijiet komuni tagħhom u il-kontijiet kummerċjali tagħhom dan huwa sinja ta' progress biex dan isseħ però jridu jirġaw ibidlu l-prezzijiet tal-esportazzjonijiet tagħhom u dan importazzjonijiet tagħhom. Dan huwa iktar faċli jekk inti għandek inflazzjoni li hija qrib minn 2% milli jekk inti għandek inflazzjoni li hija zero minħabba il-riġiditajiet nominali ta' prezzijiet u, um, u pagi. Allura aħna nafu x'inhu huwa dan ir-riskju u ħafna strumenti li nużaw biex indirizzaw dan. Aħna għandna kif qed narati ta' interessi li ħajjibqgħu fil-preżenti interessi kollha mhux biss il-rati ta' rifinanzjament, imma l-rati ta' interessi kollha ser jibqgħu fil-livelli preżenti u anki iktar baxxi għal perjodu ta' żmien. Għandna ħafna strumenti oħrajn fuq il-lat ta' likwidità u aħna ma nħossux għalhekk illi aħna ser nonqsu mistrumenti Sa frattant aħna nkomplu nirxtarru ftit fuq iktar strumenti li aħna nistgħu nużaw u nimodernizzaw li kieku jkun aktar riski. Grazzi. Uh, thank you for the EPP again. Grazzi issa għal PPE Fernando Nikloġbok. Grazzi tassew, Signora President għandi tlet mistoqsijiet l-President tal-Bank Ċentrali Ewropew. Mela, intervista f'gazzetta ħadd Franċiża fejn il-gvern faġġew diskussi ir-riformi tal-gvern. U mistoqsija hija. Dan huwa r-rwol tal-Bank Ċentrali Ewropew jew imur li lejn mir responsabilità tal-Bank Ċentrali Ewropew bħala President. Eh, Il-kallima tajt skużani qed tismani. Mela. President, inti appellajt il-President Franċiż, l-Gvern Franċiż, biex jagħmlu reformi. Dan rajtu fil-gazzetta dan il-weekend. X'taħseb fuq il-responsabilità nazzjonali f'din l-aġenda ta' riforma? fuq deċiżjoni relatata ma l-Italja, inti deċidejt li ma jixtrawx bonds tal-gvern u l-president tal-Bank ċentrali Italjan. Għalek xinu huwa il rwol tal-President tal-Bank Ċentrali Ewropew meta relatat mal-riformi nazzjonali u l-banek nazzjonali? Issa, fuq il-pjan ta' l-Istati Uniti. Id-deċiżjoni tal-Istati Uniti li jolu rati li maċ. Dan id-deċiżjoni se mod indipendenti mill-Bank Ċentrali Ewropew u issa fuq is-Sur Rasmus li tiddispeċini li tela. Ir-rapporti tiegħu deru anke fl-istampa u minnu li Erasmus kien ħabib kbir tal-President tal-Bank Ċentrali Ewropew. okay. Now I think you let me answer. Grazie, ħan weġeb l-ħar mistoqsija bħal maħat il-fat li tlifna lil Jorg hija xi ħaġa serja ħafna u nkompli ngħid aħna konna naqblu ħafna, konna naħmu tajb ħafna flimkien, però naħseb illi il-ħbiberiji jimxu id fit ma li tirrispetta l-opinjonijiet differenti u kultant ikollok opinjonijiet differenti ta' xandu issi. dan huwa parti mid-diskussjonijiet li kollna fil konsil fil governattiv għax inkella nkunu isna parlament sovjetiku, aħna ma naħdmux b'dak il-mod. Issa, fuq il-mistoqsija tal-Istati Uniti, le, aħna, ġifiri, minnaħa tal-Bank Ċentrali Ewropew, aħna niproteġu l-dipendenza tagħna stess. Aħna niddeċidu dwar il-politika monetarja skont il-mandat li kolna jiġifieri l-istabilità fil-prezz fuq pjan medju fir-rakonda x'jaqsam mal stat Uniti u mal-istabilità tal-prezzijiet u anke eh, xol. Palissa maħniex qed nagħmlu koordinazzjoni tal-politika monetarja kien hemm każijiet fejn kien hemm koordinazzjoni mod partikolari koordinazzjoni fuq ir-rati tal-kambju imma da mux qed titkellmu fuq issa. Fuq cheap money li inti jirxilek tikseb flus birħiz, dan qed dejjem jonqos aktar minn kwalunkwe bank ċentrali ieħor fid-dinja. It-tweġiba hija waħda simili. Aħna m'għandniex programm ta' bonds tal-gvernijiet fejn nixtru biljuni ta' bonds fil-kas tal-program li huwa għaddej jimxtraw anke sa triljun is-sena, 85 biljun fix-xar. Fil-Ġappun għandek data olja u kollu anke l-Stati Uniti għandhom dan it-tip ta' program. Għalhekk il-din hija raġuni għalfejn aħna se noħorġu minn dan anke fil- fil-futur imma lina se jkun aktar faċli għaliex il-karti tal-bilanċ kibru skont l-LTRO u issa qed jonqsu għaliex il-banek qed ħarsu lura l il-fondi tal-LTRO li ma jużawx għalhekk il-mur fuq balance sheets qed jonqsu dan se jaffett wara ta' interess il-tweġiba hija le mhux suppost għaliex din il-likwidità hija l-likwidità li qatt ma saret qatt ma saru flus. Likwidità li ma intużax u għalhekk il-banek qed iħallsu lura. Għalhekk il-Bank Ċentrali Ewropew hawnhekk għandu rwol importanti f'relazzjoni mal-Banek Ċentrali oħra dinija, aħna però konxi tar-riski li hemm fli kollok rata ta' inflazzjoni li iddum fuq iddum fuq eh, żmien twil. Rata ta' inflazzjoni baxxa għal żmien twil. Issa fuq mistoqsija l-oħra huwa responsabilità tal-awtoritajiet li jieħdu jagħmlu riformi ta' ristrutturazzjoni, però hemm ħaġa importanti ħafna li l-Gvern Nazzjonali jridu dejjem iżommu f'moħħhom. dan qed naraw ħafna aktar meta naħdmu flimkien u dan li huwa importanti wkoll anke wara l-kriżi waħda mill-affarijiet li aħna tgħallimna mill-kriżi hija illi il-politiċi nazzjonali tagħna għandhom effetti fuq affarijiet oħra jaffettwaw pajjiżi oħra fl-Unjoni Ewropea mod partikolari fiż-żona euro. Għalhekk hemm interess komuni biex il-politiċi ma jaffettwawx mod negattiv pajizi oħra, dan ifisser li riformi strutturali jridu jsiru għaliex jekk dawn ma jsirux, jaffettwaw b'mod negattiv il-pajjiżi l-oħra fiż-żona tal-euro. Fiż-żona euro. Issa għal soċjalisti demokratiċi Antolin Sarches Presedo. Grazzi tassew. Minn Ottubru il-kreditu għal familji eh, ġi sar wieħed stabbli. U dan huwa punt importanti ħafna li jkun hemm li l-kreditu jkun wieħed stabbli. Rajna ħafna riformi relatati ma' dan. Li nitolbu l-istati membri li jagħmlu riformi strutturali inti hawnhekk qed titlob li jsiru dawn l-affarijiet dawn ir-riformi fiż-żona euro. Inti qed titkellem sas sena 2016 bħala data. Irridu però nżommu f'moħħna li dinja l-kriżi tagħna stess u inti qed turi li qed tresta il qudiem timbotta li jkun hemm stabilità. Ir-Riserva Federali ser twaqqaf il-quantitative easing. X'impatt se jkollu dan fuq il-politika monetarja Ewropea hemm koordinazzjoni bejn l-Istati Uniti u l-Unjoni Ewropea u l-Ewropa. Grazzi, mela, l-impatt tal- li li kunem xiri ta' bonds mill-gvern Amerikan din mhix xi ħaġa li nistgħu nevalwawha b'mod faċli. Aħna però għandna eżempju li nistgħu nużaw f'Mejju jekk m'iniex sejjer żball fis-suq kien jidher illi it-tapering jista' jibda mar kemm jista' jkun. Dawn il-movimenti affettwaw mod partikolari iswi emerġenti u affettwaw ftit l-iswi Ewropej u aktar inqas l-swiq tal-bonds fil-suq emerġenti dawn affetwaw l-aktar li tlieta jew erbaħ pajjiżli li kellhom li kienu l-aktar dajfa, jiġifieri bdejn pubbliku qoli, kontijiet attwali qoljin u nuqqas ta' riformi strutturali. Għalhekk jekk dan l-eżempju huwa wieħed utli ma jkollniex mux qed nistennew li hemm effetti kbar fuq l-iswiq tal-bonds tagħna anke dawk non-core jekk ma jitkomplix jitkomplix li tnaqqis gradwali minnaħa tal-Istati Uniti. Però apparti minn hekk nixtaq ngħid illi l-inċertezza li għandna palissa fis suq finanzjarji hija ħafna inqas minn dik li sfuzzjoni li kellha tiċċurilu però diffiċli ħafna li inti tipprova tagħmel tbassir f'setturi bħal dawn. Tipprova tbassar sejġi f'dawn is-setturi. Issa, fuq x'nistgħu nagħmlu? Dejjem aħna nistgħu nitolbu l-kooperazzjoni l-antana huwa li nżommu stabbilità tal-prezzijiet u ser l-azzjonijiet tagħna ser noħduhom skont il-kondizjonijiet li dawn jista' jkollhom fuq l-għanijiet tagħna l-għan tagħna li nżommu stabilità tal-prezzijiet. Grazzi. Sì, si, la questione della velocità, la velocità del processo. U il-pass li bijom se jisiru dawn ir-riformi fiż-żona euro u il-font wahdini għal l-2026 dan ma tħassx li huwa pass kajman wisq jekk inti trid li ta' terġa' tistabilixxi kreditu fis-swieq. Bla dubbi ta' xejn hawnhekk għandek żewġ kwistjonijiet l-ewwel. Il-ħin li hemm bżonn, żmien li hemm bżonn. Skużani il ma ġibtak qabel, mela għandek l-ewwel, iż-żmien li jint għandek il-fond għandu bżonn biex jilħaq l-ammont ta' wieħed fil-mija, l-ammont finali ta' wieħed fil-mija. U l-kwistjoni l-oħra hija meta Il-font anka jekk ma jkunx komplet jista jaġixxi bħala font Ewropew. Naħseb li nistgħu naħdmu finqas żmien fit tliet snin qed nitolbu li sistema bankarja biex tbattel dawn il żbalji fi ftit tbattel għal dawn il-nuqqasijiet fi ftit żmien. Imma l-ideja li kollna font li ma jkunx komplet u jaħdem bħala font Ewropew dan xorta tista' tagħmlu fi żmien inqas. Il-lat politiku xorta waħda jibqa' importanti u relevanti ħafna. Grazzi issa għal PPE Diogo Fejo. Grazzi ħafna mara mela l-ewwel nett nixtieq insellimlek din is-sena l-2013 qed tasal fit tmiem issa. U dan huwa it-tmiem ta' programm ta' aġġustament li nittamaw li Tersaq eh, liħu kol l-Irlanda. Nittamaw li s-sena diħla u kol Portugal jirnaxila toħroċ mill program ta' għajnuna, program ta' ġustament. Issa, f'kas li ikunem bżon ta' periodu ta' tranzizjoni għal dan l-aġġustament għaliex l-ekonomiji jerġgħu ibatu minħabba swieq. X'kondizzjonijiet jistgħu jiġu imposti fuq dawn il-pajjiżi? Mistoqsi joħra fuq l-Unjoni Bankarja, inti x'taħseb fuq is-supervizjoni? Mela, il-klim jerġa' jibda. It-tieni domanda xi pajjiżi jista' jkun li jkollhom bżonn perjodu ta' tranzizzjoni biex ikollhom anke aċċess għas-suq. X'inhu huma l-kondizzjonijiet li jridu jiġu imposti fuq dawn il-pajjiżi biex tassew ikollhom aċċess għas-suq. It-tielet mistoqsija dwar l-Unjoni Bankarja wkoll li trittadi li tkun hemm riżoluzzjoni u anke garanzija ta' dawn id-depożiti taħsibx li rridu naħdmu f'aktar dat-tal istituzzjoni Ewropea li tista' tagħti anke fiduċja lil lill-accountants. Anke issa wasalna għal tmim eh, san oħra nifraħlek ukoll għal festi, festi tajba u s-sena diħla nittamaw li konna pajjiż ieħor li joħroġ minn dan il-programm ta' aġġustament. Grazzi. Well, thank you. Thank you. Let me say a few words about about e ippermettu li nitkellem ftit dwar il-Portugal. L-għaxar program televizjoni reviżjoni bħalissa huwa dej u għalhekk għadu kmieni wis biex ngħidu nitkellmu fuq l-implementazzjoni tar-riformi. Sissa, it-track record kienu qed sodisfaċenti u l-awtoritajiet qed ikomplu juru li huma impenjati għal dawn il-miri kwantitattivi id-data fuq il- fuq livell fiskali juru il istwazzjoni sejra l-aħjar. Il-prodott gross domestiku kellu żewġ kwarti ta', ta kabbir pozittiv il-qat qed jonqos, il kontita twali issa ijat f'pożizzjoni ta' surplus u dħul ta' taxxi wkoll miex tajjeb ħafna. U l-konfidenza edha titjib anke b'mod pass kostanti. Issa fuq il-tħol tħol tħul tal tħol li dan ser jgħin biex ikun hemm konfidenza anke fis-swieq. Dan irrid issir permezz ta' konformità ma' dawn il-reformi. Rridu nħarsu wkoll lejn il-miżuri ta' konsolidazzjoni nazzjonali. Ġifieri is-settur finanzjarju ra li id-dajfet il-profitabilità fl-ewwel tliet kwarti tal-2013 riżultat ta' riċessjoni li baqgħet għaddejja għal tawlet. Minkejja l-fatt li s-situazzjoni ekonomika qed titjib, forsi dan tiħu żmien tiegħu biex jirrifletti f'profittabilità tas-sistema bankarja għalhekk hemm bżonn li jkun hemm monitoraġġ kontinwu u bħalma taktar qabel għadu kmieni wis biex imbasru meta il-Portugal se jkunu lesti li joħorġu minn dan il-programm. Bot partikolari issa li edin fil għanna l-10 revizjoni li għada għaddeja. Fuq il-periodu ta' tranzizjoni se jkunem program. Program li għadda ta' ruħu skont is-situazzjoni f'dak iż-żmien. Rridu naraw kif se jkun mamul dan il-program. Insaqsejtni u koll fuq il garanzija ta' depozitu. Dan post-post b'tali mod li se jkollna diskussjoni fuq dan ma bniħx imma kif tista tara dan se jsir anke fil-futur. Fuq raba punt tiegħek nixtieq nirreċiproka il- xewqat biħli tajtni u nawgura l-istess lil kulħadd. Grazzi issa għall-essendi Liam Hongok. Grazzi Sharon. Zewċ mistoqsijiet fuq l-ekonomika fuq l-Unjoni Bankarja u l macroeconomic Policy. Mela, fuq dak li inti fuq l-Unjoni Bankarja Inta tipprova tiżgura li niksbu din l-Unjoni Bankarja u għanna bżon għalek dan il mekkaniżmu eh, ta' riżoluzzjoni wieħed u inti għat li inti favur dan, dan għalek huwa pass importanti l-qoddim, u inti semmejtu kol l-Unjoni Bankarja Ewropea. Aħna ma' Sharon u l-Komitat Ikon qed naraw li r renju Unit ukoll qegħdin jistennew li jkun hemm din l-Unjoni Bankarja nixtiequ għalhekk nisimgħu il pozizjoni tagħkom fuq dak li appoġġajna aħna l-Unjoni Bankarja. Fir-rapport li kan. L-opinjoni tiegħek fuq dan jekk jogħġbok, imbagħad fuq l-kwistjonijiet makroekonomiċi. Is-sur Langen ftit minuti ilu saqsik dwar il-politika strutturali, politika budgetarja, dan mhux taħt ir-responsabilità tiegħek taħt l-irwol tiegħek, però nixtieq ngħid li kon pjuttost rigorus ma' Franza. Mastur Klins ukoll kont pjuttost rigorus. Rajna 20 biljon inqas f'taxxa fil-kumpaniji rajna wkoll tnaqqis ta' l-spisa mill-gvernijiet u flex security għan aktar minn dan fuq is-suq. Xogħol jiġifieri inti qed tkun pjuttost rigors fuq dan il-reformi strutturali, inti għat li dan hija l-aktar ħaġa importanti, riformi strutturali t tina ħaġa li inti semmejt. Hawnhekk għandna teddi ta' deflazzjoni fl-Ewropa. Inti għamilt l-aħjar ħaġa fil-politika monetarja, imma dak li għamilt huwa biżejjed inti taf xa jiġri fl-ekonomija tagħna u dan ifakkarna f'dak li inti qalilna fit-tletinijiet. kienem, f'tazar Britanniku kienem, kien intqal li ma din ta' politika ma kienieġ bizzejiet ma tantx kien hemm protezzjoni soċjali u komunikazzjoni bejn il-pajjiżi għalhekk id-dibattitu hawnhekk huwa. Il-kwistjoni hawnhekk hija il-politika monetarja hija biżejjed jew għandu wkoll ikollna politika budġetarja. L-istess ħaġa tiġri llum. Din mhijiex kontradizzjoni irridu narfu li dan ikollu effett fuq l-ispiża pubblika dak l-IMF li sibi l-Kummissjoni li taw stari tagħhom fuq dan, din mhix kontradizzjoni imma li ngħidu li rridu insaħħu l-budgets tagħna u fissa sħin innaqsu l-budgets, din mish kontradizzjoni, grazzi. fuq l-Unjoni Bankarja kif għat inti aħna qed nappoġġawha dan u l-Bank Ċentrali Ewropew dejjem kien jappoġġa fuq il-rapport li kanen Aħna kellna konsultazzjoni pubblika f'Mejju tal-2013. Il-Kummissjoni Ewropea wara din il-konsultazzjoni pubblika ħarġet b'evoluzzjoni tal-impatt inkluż proposti leġislattivi sas-sena ta' tmiem sena 2013 fejn niffukaw fuq il-proposti dwar il-separazzjoni obbligatorja fir-rapport li kanen fuq l-assistenza fil-kontribuzzjonijiet fil-jannar 2013 il-rwol tal-ECB fuq l-attivitajiet ta' riskju fil-istituzzjoni finanzjari damu mhumiex marbuta ma' servizzi li huma marbuta mal-klijenti però approċ komuni Ewropew biex ikun hemm separazzjoni tal-attivitajiet bankarji din hija meħtieġa. L-Awtorità Bankarja Ewropea għandha tiżviluppa kriterji Ewropej għal separazzjonijiet obbligatorji biex ikun hemm trattament konsistenti madwar l-Unjoni kollha. Dan huwa importanti wkoll għaliex ċertu stati membri mexxin il-qudiem qed jagħmlu dawn il-proposti ta' riformi strutturali. Għalek, aħna nilqaw l-intenzjoni tal-Komissjoni jiġi adottat proposta leġislattiva fuq is-separazzjoni strutturali u dan naħseb li se jsir minna ħatakom din is-sena biex niżguraw qafas armonizzat fl-Unjoni. Għalek, aħna nilqaw ukoll ir-rakkomandazzjoni proposta mill-grupp tal-livelloli li huwa persedu eh, mexxi mill-Sir Lee Cannon aħna nilqaw dan, però nenfasizzaw li kunem konsistenza bejn il-leġizlazzjonijiet sa' pajjiżi differenti u kunem ukoll separazzjoni fuq it-tieni mistoqsija. Għandek raġun, il-politika monetarja ma tistax issolvi kollox, il-politika monetarja ma tistax tpatti għal nuqqas ta' azzjonijiet minnaħħa tal-gvernijiet dak għandu xaqsam ma' riformi strutturali ma tistax issolvi il-budgets Ewropej u tpatti għal nuqqas ta' kapital dan huma l-affarijiet ma' ma tistax tagħmel politika monetarja. Il-politika monetarja tagħna naħseb li naxra tikseb ħafna u nirrepeti kemm il-darba li aħna lesti li nieħdu azzjoni. U aħna nistgħu nieħdu azzjoni imma ma nistgħux insolvu il-problemi ta' istituzzjonijiet oħra tittieħed aktar azzjoni issa fuq il-konsolidazzjoni fuq it-tisħiħ tal-budget. Dak li għat jiena aktar qabel huwa illi ma poġġuġ dubju il-progress dan jidħol ukoll fil-dbassirja minn aħna makroekonomiku joħroġ ċar illi wieħed mill-affarijiet li timexxu għal dan l-irkupru se jkun li jkun hemm inqas pressjoni fiskali minn kemm kien ikun hemm minn kemm kien hemm f'dawn l-aħħar 12 ta' 15-il xahar. Imma toqgħodx tmur lura biex inti f'sena jkollok aktar deficit aktar djun għaliex is-suq żgur li ser joħod ser joħod l-opportunità bħalma jiena għadd aktar kmini dwar il-Portugal. Grazzi ħafna. Tete President, issa fissam il-PPE, s-sur Gay Mitchell minn pajis ħieles ġdijt. Tanċa tajba li nħorġu minn għet jakkisna, President, ma s nidħol fuq dan il-punt. Prosa ta' xoll li għamilt inti u l-Bank Ċentrali Ewropa u nisieħ pal-oħrajn biex nixtieq lek il-miliet it-tajjeb. Nixtieq nistiednek tajt kantejn dwar l-Irlanda. Palma tafu, in-nies għamlu biħġarhom sforzi kbar mingħajr wixti ċivili, in-nies għataw il-pagi tagħhom, inqatalhom il-pensjonijiet, żdiet it-taxxi u kien hemm taxxa tal-proprjetà li koprit id-dejn bankarju tant għal 10.000 euro għal kull eh, persuna. Jiġifieri kien hemm sforz kbir u l-gvern tal-Irlanda jider li huwa eh, għandu l-intenzjoni li nkomplu f'din it-triq. Però għanna livelli bla preġent paħħom fi rigward eh, FDI, anke fdar rigward dan l-sforz, l-qat qed jonqos, il-deficit budgetarju ġej taħt kontroll u hemm prospettivi ta' tkabbir li huma tajbin. Iżda n-nies jeħtieġ li jisimgħu dan, irridu jifmu li hemm sens li inti tagħmel is-sakrifiċċji u f'dan l-ispirtu tal-miliet nixtieq binġi stampa sabiħa l-Irlanda u ċittadin Irlandiżi se tkun tfisser il-futur għall-Irlanda ser tkun id-dividend ta' dan kollu. U xinni għad tbassir tiegħek il-ballun tal-kristall tiegħek għall-Irlanda u għal dawk il-pajjiżi li għamlu konsolidazzjoni lejn is-sena id-dieħla u lil minn hekk. Grazzi. Thank you. Thank you. Uh... Draghi, grazzi. Meta natu ħarsa lejn l-Irlanda, naħseb li dak li għad għandek raġun li tajdu. Il-konsolidazzjoni fl-Irlanda kienet waħda tajba, situazzjoni li għada taħt kontroll, mod kostanzi u dan fisser li l-autoritajiet taw jalqu l-program korrenti b'suċċess, iżda meta nħarsu l-qoddim, għadċorta għanna valutazzjoni pozittiva m'iktar kawta għal sistema wara l-2014, anke jekk il-miri xorta waħda probabli jintlaħħu. Fuq lat pozittiv, fil perspettiva għal proporzjon ta' deficit meta mqabbel mad-dejn huwa ta' 4.8% li huwa ta' rendiment iktar qoli meta mqabbel mal-proċedura ta' deficit eċċessiv, rekwiżit li huwa 5.1%. Iżda s-settur bankarju l għandis huwa ta' tħassib xorta waħda lejna. Situazzjonijiet pendenti li jeħtieġu azzjoni deċiżiva u ta' malajr. Il-riżultati li nbatu dal-aħħar l-evalwazzazzjoni tal-kontijiet irlandiż indikaw li fil-waqt li memx nuqqasijiet ta' kapital li ġew identifikati hemm bżonn ta' ġustamenti għal provista kif ukoll għal Eh, lassi bil biziet tar-riski. Ġifiri, dan qabel ma jkun hemm l-evalwazzjoni tar-reviżjoni tal-pari. Ġifiri, l-BSA li saħ, li saħ bħalissa ma jħarris l qoddim ġifiri hemm noqqas ta' eh, stress, test li huma meħtieġa ser jisaxħu grazzi għall-evalwazzjoni ta' komprensiva tal-SSM. Ġifiri l-programm juri li hemm suċċess, suċċess ta' miżuri li huma diffiċli imma meħtieġa li eh, siru huwa kruċjali li l-Irlanda tkompli timxi l-qoddim f'dawn l-oqsma li għadni kemm indikajt iżda eh, tistaqsuni x'inhu d-dividend. Dividend ħajkun hemm ikbar iktar tkabbir, iktar impiegi u ser ikun iktar libertà meta qabel ma' arrija li naħseb li għamel xaħat fl-Irlanda llum li l-pajis reġa kiseb il-gburija nazzjonali li mmexxi dan il-programm. Dan korrett huwa minnu iżda dan il-kunċett jissarraf u jsir realtà meta jissarraf iktar kabbir u iktar impigi. Grazzi. Thank you very much uh, for the S&D Peter Skinner. Fisem, l-S&D Peter Skinner. Naħseb li l-istqarrija tiegħek tajt li l arlanda huwa suċċess. Kifet fil-bidu u naħseb valla pena najdu kif ċittadini rnexxilhom jiksbu dan u nittamalhom nittamal jkollhom iktar rizq. Fil-rigward il-valur tal-assi, il-bon sovrani u anki il-perspettiva wiesa li se jkollha se kollu l-Bank Ċentrali Ewropew b'dan rwol ikbar, imma jina referi għal Bank Ċentrali u anke fir rigward il- monetarizmu u l-intenzjonijiet filosofiċi fir rigward l-ekonomija reali hemm tweġibat parzjali imma għandax taqsam iktar mal kwistjonijiet makroekonomiċi mingħajr ma tinvolvi ruha fuq ir-rwol ta' supervizjoni prudenzjali għandek tliet awtoritajiet ta' supervizjoni Ewropej li jagħmluha ta' birruhom li rridu li SRB li għandek il-Kumitat Konġunt li eh, huwa konġunt għadu fl-istadju bikri tiegħu għadu ma twelidx forsi imma meta nħares lejn l-intenzjoni ta' dal-Parlament Ewropew u r-riċetti li ktibna qabel forsi jiġru bina jiġri bina moħna u nibdew ngħidu li rridu favorixxu ħaġa u nagħtu ġemp l-oħra. U forsi dan jeħtieġ isir bejn l-approċ supervizjon ta' supervizjoni makroekonomika tal-Bank Ċentrali Ewropew u ta' supervizjoni prudenzjali li jitħallew għall-autoritajiet ta' supervizjoni Ewropej. Kif ħanamlu tajja għal din id-differenza? Kif ħana tuwa widden? Kif nistaw nkunu fiduċużu ċerti li jintom set qisu wkoll dak li jaħtieġ isir meta jgħidu xi ħaġa li taħtieġ isir b'urġenza? That, that is certainly a, a very Din hija mistoqsija importanti ħafna li l-Kunsill eh, indirizza fil-Bank Centrali Ewropew Aħseb li għadu ma tħabbarx imma produċejna mod kif il-responsabiltajiet ta' supervizjoni makroekonomiku ser ikollhom dialogu ma' responsabiltajiet ta' supervizjoni mikroekonomiċi tal-SSM. Mhix kwistjoni faċli li solvi għax minn banda rridu sorparazzjoni stretta bejn il-politika monetarja u supervizjoni u mill-banda l-oħra speċjalment fil-qasam ta' supervizjoni prudenzjali hemm sinerġiji fl-arfin li żewġ naħat jistaw jiksbu dwar problemi speċifiċi l-identifikazzjoni ta' kriżijiet, strumenti biex tindirizzhom, x'tagħmel u s-flima punt politika ġenerali tista' tkun sors ta' kriżi, eċetera, jiġifieri hemm arranġamenti elaborati ħafna li ħadun żmien biex il-Kunsill jiddiskutihom tal-Bank Ċentrali Ewropew u jistabilixxi l-partijiet minn ser ikunu u forsi dan inħabbruh sa tmiem is-sena. Ma l-idea huwa li nagħmlu eżattament dak li qed tissuġġerixxi. Jiġifieri li nkunu nistgħu neżerċitaw is-supervizjoni makroprudenzjali flimkien mal-supervizjoni mikroprudenzjali mhux fis-sens li wieħed jinfluenza lil ieħor imma li jkun hemm skambju ta' informazzjoni, skambju tal-valutazzjoni ta' kemm tkun sitwazzjoni gravi jew le. Grazie. Uh, thank you very much. Grazie ħafna. Mhux nara l-Fabrizio għawek u għalhekk fisem il-PPE Estrid eh, Luling. Nesta? Nkjoġbo. Grazie ħafna, Signora President. Signori. Jena nixtieq insellem il-President fir revizjoni tal- sistema supervizjoni Ewropea li qed nagħmlu bħalissa f'dan il-qasam qafas hemm il-kollegi li qed jgħiduli li l-Bank Ċentrali Ewropew qed jiġma' wisq poteri. Politika monetarja, eccetera, eccetera. Wisq fuq għal spallejn istituzzjoni waħda biss għandhom wisq fuq spallejhom il-garanziji istituzzjonali jisom mux għati konvinċu l dawn il-nis li għati staqsu dal-affarijiet, u għalek president, xtajt inti, kif t-ġustifika r-wol li għandkom, xtwġibom? Taħseb li fl-ħar mill-ħar ser turjom li għandhom zbal? U taħseb li governanza xirqa ser kunem u ħatkun t tweġiba eżatta għal poteri li ġema' il-Bank Ċentrali Ewropew. Grazzi. Pala aneddotu nixtieq ngħid li l-Bank mhux il-Bank Ċentrali Ewropew talab għal din il- eh, poteri li ġmajna imma intom il-leġislaturi, il-parlament u l-kunsil li d-deċidejtu ta' li l-aħjar post biex talloka dawn il-poteri ta' supervizjoni kien kellu jkun il-Bank Ċentrali Ewropew. It-tweġiba tagħna għal dan kien sissa u seta jkun biss li nżidu l-standards ta' kontabilità, ta' trasparenza lejn il-Parlament Ewropew l-ewwel net u anke lejn l-oħrajn, il-Kunsill inkluż. Jiġifieri aħna ħadna Il-qajna l-indikazzjoni tal-Parlament Ewropew li l-unika mod bħala tweġiba għal dan kollu huwa li naċċettaw standards ola ta' kif natu rendi konta li minna meta mqabbel mal-politika monetarja. Ġifiri dan lan tagħna sa ċertu punt u anke tal-ftejim interistituzzjonali li għanna mal-Parlament Ewropew issa. Dan kien pass importanti ħafna u għalih nixtieq nirringrazzja l-Parlament Ewropew, il-Kumitat Ekon u il-President Maġembi. Ġifiri, grazzi ħafna Sharon għal dak li għamiltu inti, il-personal, il-kollaboraturi u l-grupp tiegħek biex li għamiltu biex nilħu dan l-ftehim. Grazzi. Yes, I hope so too, yes. Klim l minn mikrofonu. Nittamajnu kolli għet il-President. Fisem, s-sur Sur Tremosa fi semnelde. Grazzi Sur Draghi, zoċ mistoqsijiet fil-qosor. Inti taħseb li dan huwa kompatibli ma' Unjoni Bankarja li jkun hemm il-possibilità li l-istati membri jkollhom il-kapaċità ta' vito kontra deċiżjonijiet Ewropej għal risoluzzjoni tal-banek? Li jibqgħu jkollhom il-kapaċità ta' vito li jkunu eżentati? It-tieni mistoqsija din għandha x'taqsam mal-valutazzjoni komprensiva tal-Bank Ċentrali Ewropew. Aħna nħossu li l-inċertezza hija ta' tħassib Pawlini. għalix rridu naraw kif ħan indirizzaw id-dejn sovran, id-daqs tal-test, il-trattament tal-riskju sistemiku fl-AQR jew fil-stress tests. Ovvjament f'ħames minuti Bħala diskors ma tistax ittina wisq tarif dwar dan, iżda minn tal-inqas x'dati ħankunu nafu, f'liema dati ħankunu nafu x'ser ikun it-trattament tad-dejn sovran u d-daqs tal istress test. Grazzi. Ħaġa waħda. Għalli ma vito kont t-referi. Ta' min? Tal-istati membri jider li fil-patt il-ġdijt fuq rizoluzzjoni il-gvernijiet tal-istati membri jixtiequ jkollhom din il-kapaċità kontra deċiżjoni Ewropea għal riżoluzzjoni ta' bank. Not, I'm not, I'm not aware of... Ma ġejx marraf li dan huwa l-każ. Forsi dan huwa l-każ imma ma konċ konxu tal-fatt li dan kellu jkun il-każ għaliex vera ma smajġ bija din il-kwistjoni ikompli sur tremosa. Jekk dan huwa l-każ, jekk hemm stati membri li sta jkollhom din il-kapaċità. Le, jgħid is-Sur Dragi, ma naħsibx li tagħmel sens fil-fatt li jkollok vito fuq li tigjara bank li mhux viabli, ma naħsibx li tagħmel wisq sens. Naħseb li l-kwistjoni tista' tfetx meta u jekk ir-riżorsi tal-ISM jintużaw f'riżoluzzjoni ta' bank. Jiġifieri f'sitwazzjoni bħal din xorta jkollok it-trattat kurrenti tal-ISM li bażikament jagħti lil kulħadd id-dritt ta' vito. Imma fuq il-valutazzjoni globali tal-riżoluzzjoni tal-banek ma naħsibx li hemm vito. Fuq it-tieni punt li qajjim nifmek għandek raġun 100% hemm inċertezza iżda għadna fil-bidu xek wara kollox u għalhekk aħna għandna fil-pjan li nħaffu il-komunikazzjonijiet fuq l-AQR, fuq parametri ta' stress test u konċi tal-fatt li iktar ma nagħmlu dan mill-aktar fis tant l-aħjar għall-industrija bankarja, għal-regolaturi u anke għall-Bank Ċentrali Ewropew li jrid eh, jibda juża dan l-istrument ma nix ninsuhu. illi anki jekk ir-riżultati ħarin tat test ser jiġu mħabrin f'Settembru Ottubru ta' sena d-dieħla, jekk se dan it-tant kellu jkun hemm xi azzjoni li tittieħed jew għal rikapitalizzazzjoni tal-banek jew inkella biex tuwa provvista ta' likwidi ta' assi likwidi minħabba li ma kellhomx bizzejiet kapital speċjalment għal kumpaniji eh, kwotati fil-borsa pubblikament ikun impossibbli li jistennu sa ta' Ottubru jew ikun xikun fl-2014 qabel ma jkunu jafu, iġifiri jekk irritu ikun hemm azzjoni ta' korrezzjoni Speċjalment fil-każ ta' dawn il-kumpaniji ikkwatati pubblikament fil-borza dan irridu jkollhom informazzjoni minnu xi swieq irridu jkunu informati. Jiġifieri huwa minnu l-ewwel net li ħanħaffu l-komunikazzjoni kemm jista' jkun, kemm nistgħu. It-tieni huwa minnu li r-riżultati aħħarin ser jiġu mħabbrin f'Ottubru tal-2014, imma huwa minnu wkoll illi għal ċertu każijiet ikunu xikunu sejbiet Ir-regoli tas-suq ser jeħtieġu informazzjoni immedjata jekk irid ikun hemm azzjoni ta' korrezzjoni li ser tittieħed. Grazzi. Okay, thank you. Uh... Il-President, grazzi. Fissem nassendi s-Sur Baldini. President, namillek l-ewwel mistaqsija peress li jiena sirt membru parlamentari ġdid fisem il-Kroazja mill-ewwel ta' Lulju. Naturalment, ħafna drabi, meta nkun f'dibattitu ma' l xettiċi fit-tini nofs ta' din is-sena, stajna natu eżempji ċari tal-Bank Ċentrali Ewropew tax-xogħol pożittiv li intom wettaqtu u nifraħlek għal dawn ir-riżultati Iżda minnaħa l-oħra nixtieq irressaqlek mistoqsija u nindirizza l-Irlanda li ma tkunx ta' darba fil u eżempju pozittiv u forsi it-tina naħsbu li ħajkun forsi eħfef li dak li jkun joħroġ minn kriżi ekonomika li qed jaffaċċaw il-pajjiżi forsi li huma iżar fl-ekonomiji iżar li mhux daqshekk importanti bħal daqs ekonomiji oħrajn ta' nofsinhar tal-Ewropa biex ngħidu hekk. Ġifieri fil-każ tar-reġun ta' minn fejn iġijin fil-Kroazja għanna sensila ta', paj, ta pajizi, sitt pajizi li dis-sena fl-ħar mill-ħar kellhom eh, tkabbir. Uħut minnom tkabbir importanti, ma ħadd minn dawn il-pajizi huma membru mill-Komunità Ewropea. Minnaħa l-oħra għanna Slovenja, l-Kroazja li għandhom problemi seri ħafna minnaħa bankarji fi Slovenja u ekonomiċi u hemm erba' trimestri fil-fatt li f'kellhom tnaqqis permanenti tal-ekonomija u tal-GDP fil-Kroazja. Żewġ pajjiżi li huma l-aktar evoluti ekonomikament imma xorta waħda għandhom kriżi ekonomika gravi ħafna x'jaffaċċaw u forsi inti tista' tagħti xi ħiel ekonomiku jew inkella taqbel miħaj fuq dan l-ottimizmu kawt minn naħa tiegħi li forsi jkun eħfef għal dawn il-pajjiżi li jażlu li jidħlu fitriq triq ta' tkabbir kif għamlet l-Irlanda. Forsi f'perjodu mhux daqsek il-bot. Grazzi. Ma io credo che un messaggio di cauto I, believe that some, uh, some cautious optimism can be. Naħseb illi ċertu ammont ta' ottimizmu kaw tista' jkun trasmess illum. Jek inħarsu lejn l-eżempju Irlandiż, imma mhux biss tal-Irlanda, manki tal-Portugal. E, Eżempju ta' Spanja, pajjiż ikbar, ġifieri l-ammont ta' progress li sar hemmhekk e, dawn il-pajjiżi kollha. Aħna sempliċi qed nħarsu lejn is-sitwazzjoni kif kienet sena sa' nofsilu u l-bidliet li kienu drammatiċi f'mod pozittiv. Dawn il-pajjiżi kollha il-Greċja, pereżempju, eżempju pożittiv. Minkejja l-semmija, jekk il-linji ta' politika jiġu msegwin, jiġu msegwuti sew, mela il-krizi tista' tinteleb dan pajjiżi jistgħu jaqsmu din il-xmara tan diffiċili taqsam. U l-beneficju li ħanaraw fil-pajjiżi kollha hija li jkollhom iktar tkabbir u iktar xogħol. Imma jrid ikunu eh, determinati biex ibidlu l-ġufijiet u naqasijiet ta' dawn l-ekonomiji li waslu għal dawn il-bilanċi. Grazzi. Mela, għanna ftit minuti, tgħid il-President. Naf li għaw xaħat li forsi u għef u xwik biex jemmel mistoqsija. Sur Langen, konna fliku sal fuqek. Mela, Sur President, dwar il-stress test li inti għadha kif semmejt. pala parti mill-supervizjoni bankarja mega kumar relevanti ġifiri wara l-komitat ta' Basel ma kienieċ kapaċi li tagħmel valutazzjoni ta' riskju fuq il-bonds tal-gvern. Issa kulħadd qed iħares lejn l-ICB. kif ħadd ħassolvu għadi? tal-bond sovrani. Inti għan bosta drabi illi għatta programmi jistaw jisservuna tajjeb biex nifirbudu l-banek mill-awtoritajiet tal-awtorit ehm, nazzjonali. Tista' forsi na iktar frittejt? Iva, hemm żewġ kwistjonijiet hawnhekk. L-ewwel irridu nevalwaw il-bonds tal-gvern għal riskju li ġorru magħhom u li nemżu piżijiet ta' riski differenti fuq bonds ta' gvern differenti. E, illi hija xi ħaġa li tiġi diskussa fuq livell globali fih dan il-Kumitat ta' Basel. U għax, wieħed ma jistax ikollok trattament separat tal bonds Ewropej separati minn dak illi l-bonds Ewropej u Ġappuniżi għandhom madwar il-dinja kollha. Eh, li t tispiċċa li aħna nkunu zvantaċ kompetittiv meta nqablu ruħna mal-banek Amerikani, eh, Ingliżi, eh, Ġappuniżi. Ġifiri, l iskussjoni tal-piżijiet skont ir-riskju għal bonds tal-gvern tiġi diskos fiħdan il-Kumitat ta' Basel. Iżda ma jfissirx illi mhux qed nikkonsidraw il-bonds tal-gvern tagħna fi stress test Meta nagħmlu dawn l stress test il-bonds tal-gvern huma bħal kull assi oħra li huwa proprjetà tiegħu il-bank li għandhom jiġu testjati skont ir-regoli illi aħna ser nifissaw nfissru fil-EBA, l-Autorità Bankarja Ewropea. Ġifri żewġ affarijiet huma differenti. Waħda huma il fiżijiet speċifiċi ta' riskju għal banek u l-bonds tal-gvern u liħor huwa kif jew kif il-bonds li għandhom il-banek fi zona euro kem sejrin tajjeb kem għandhom prestazzjoni tajba f situazzjoni ta' stress. Grazzi. Thank you very much. Uh, we have time for Gay. Thank you, Chairman. Grazie. il-kellim li jmiss. Il-dokument il ħareġ Bank Ċentrali u Komissjoni Ewropea fuq l-aċċess għal finanzi brabta mal-SMEs. Tpenġidna stampa ma tantx ħeġġiġina u tħajjarna wisq. Inti qed tikkonsidra LTR o mat tnej u xi tfisser di għal SMEs? LTO mart tnej? Isu Draghi, situazzjoni attuali hija tali fejn il-banek edin iħalsu l-LTROs tagħhom. Jiġifieri mistoqsija għandha tkun l-essa. Illa liex il-banek mhumiex qegħdin jiselfu. Iselfu flus l-SMEs. Tlet raġunijiet, waħda x'mandhomx il-finanzi. U di xi ħaġa li aħna ndirizzajna sentej lilu bl-LTROs u issa l-banek qegħdin l-ura. Ġifieri prim dawn l ġifiri ma mal ewwel daqqa prima faċem m'hemmx din il-problema ta' nuqqas ta' fondi, nuqqas ta' finanzi bħala l-xkiel ewlieni għas-self għall-SMEs. Irid inżid ukoll l ħruġ tal-bonds minn banek ukoll seħ. U qed qabel ukoll illi id-deposits bejn ieħor anki fil-pajjiżi eh, li mhumiex eh, tal-qofol Ehm, u kol zdidu. Ġifinu għasta fantiba għamix miex kustjoni. Insomma, għalissa dal-ħinu dal-moment mu mejdux di għal-problema u l-inija. Mbata għandek kienu għasta kapital. Aħna ħan ħan iskopre kuwix il-kas bit-testa nata tal aqr Iżda ma nistawx ninsew illi bejn 2008 u issa 2008-2009 l ħar ta' 2012 forsi, jek mux terżbal, iktar minn 9 triljun euro tpoġġew fil-kapital tal-banek. Jiġifieri nofsom bejwet u ieħor kienu flejes pubbliċi u nofsom kienu flejes privati. U ħafna instituzzjonijiet bankarji komplew jieġbru eh, il-flus jiġġeneraw il-flus, illi ħaġa sajba ħafna. Għamnek għet nitkellmu dwar medji sewa, ġifiri ħanna naluf ta' banek. Istaj l-lok realtajiet kompletament differenti. Meta ċaqlaqa minn banek kbar, banek zar, fil-verità dawn il-medja ma nafux xi xiġben jaħbu Ħajkonna nistudjaw għadi nirna noqqas tal-kapitali, jista' jkun li huwa xkil għal xi kategoriji ta' banek. Anki jekk bħala ħaġa sħiħa ma taraħħiex di. Imbagħad għandek it-tielet raġuni, avverżjoni tar-riskju, jipprova jevitaw ir-riskju. Mhux qed jagħtu flejes għaliex jibżaw il-klijenti tagħhom mhux se jħallsu lura u qed jibżgħu għaliex dawn il-klijenti tagħhom ma jistgħux ibijaw lil klijenti oħrajn. U hi kienet l-ewwel raġuni fis-tarriċ li aħna minna mhux dan l-istaħħar sarriġ ta' qabel li għamilna lill sms ġifieri x'inhu l-ikbar xkiel li għandkom biex eh, tagħmlu kummerċ. U qalu nuqqas ta' klijenti. Nuqqas ta' kreditu kien biss it-tieni problema. Iġifieri issa l-affarijiet naset marru għall-aħjar ħanaraw il-kreditu jkun probabbilment indikatur bħala indikatur ewlieni li wasalat kabbir. Naraw il-bitar tar-riskju, jew biża tar-riskju propjament, biża tar-riskju, hija dik li qed waqaf il-banek mill qed jisselfu. Nħos din il-pressjoni li intakom tuġiba it tridu mill-president ukoll u li nqaf hawnhekk jgħajt sur Draghi. Eh, hawnhekk qed nippruvaw nieħdu kull ma nistaw zejt il-President. Dafsu mistoqsija oħra. Silvi, grazzi, grazzi President, grazzi tal-li għacċettajt mistoqsija oħra minnħatijaj. Inti t-mot konvinċenti ferm f'mistoqsijiet fuq il-destin tal-euro. Forsi tis nista nista ftit dwar il-fiduċa reċiproka? fl-Ewropa u id-distakki li hemm bejn it-tramuntana u n-nofsinhar li għadu minn minkejja l-isforzi kollha illi saru li jinti għamiltu ukoll u leġizazzjoni li għaddejna x'nistgħu nagħmlu biex naraw illi dan id-distak mhux ser jikber kull ma jmur. Għalx kajja li jien għandi l-impressjoni li dinja parti minn mandatija għalix il-flus jorbot fuq il-fiduċa, jek għandek mandek fiduċa fl-atturi li t jitpaċitpaw fil-sistema mela, hemm il-problema illi eh, musser niksbu riżultati li qed nistennew għan niksbu. Issu dragi, Iva, din hija mistoqsija importanti ferma għaliex fiduċa hija is-sis ta' kull progress li nistgħu nagħmlu fuq il-livell Ewropew. Ejja nistaqsu, għalfej osfrot il-fiduċa, l-osfrot għalix il nis jgħidu jew qalu raw li regoli ma kienux qegħdin jiġu asservat id-disciplina fiskali tal-patt ta' tkabbir eh, intesal kollox bidu tal-2000 tal 2000 jew nkella xinkella forsi n-nies isom qed jimmaġinaw il formi strutturali mhux qegħdin iseħħu b'eċċezzjoni ta' pajjiż hemm l L-aħjar mod kif inti tibni l feduċa hija li inti żomma regoli li inti qbid li inti taqsam is-sovranità li inti tifhem il-linji ta' politika differenti għandhom effetti u konsekwenzi differenti fuq pajjiżi differenti, Iġveri, di il-problema problema tal-fiduċa l-indifferenza, indifferenza fuq politika ta' taħid deċiżjonijiet nazzjonali, minar ma jirrizzaw li deċiżjonijiet li jittieħdu fuq il-vel nazzjonali jaffettu għal ħaddieħor. il fatti li inti tala għajnejk għal l-effetti li eh, tnawwar il-fiduċa u aħna rridu naraw illi il-pajjiżi irristaw ikunu indipendenti, jihdmu jimxu rasom. Ma jistax ikollok situazzjoni fejn ikollok krituri permanenti u debituri permanenti. Ma jistax ikun hemm pajjiżi li juri darba li jistgħu jkunu kreditur u biex debitur. Dik ukoll hija mezz kif aħna nistgħu nerġgħu nibnu l-fiduċja. Grazzi. Grazzi zamina fil-qosor mela ndefsu mistoqsija tal-aħħar Onorevoli Perez. Grazzi tassew. President, inti għamiltu ħafna eh, presidenti ħakapiet ta' stat, parlamenti, eh, kullħat eh, ta' semu biex jagħmel li jista biex jerġa' daħħal fiduċa stabilta fis-suq Iżda basikament se mistoqsija kruċali, kif nifinanzjaw l ekonomi inti semmejt l-SMEs. Naħseb illi komissarju Barnier għadu kif resaq dokument li iħares lejn dan kustanijiet ta' finanzjament fuq żmien twila investimentu, jekk ħanna nħarsu lejn Ġermanja u situazzjoni fil-Ġermanja. 75 biljun euro annwalment minn dera jkunu neċessarji biex nifinanzjaw l-investimenti neħtieġu. Iġifiri kif nistgħu naqduha ma' dan li dokument pereżempju, x'deċiżjonijiet jistgħu jittieħdu biex ikun hemm dawn il-pjanijiet fuq żmien twil ta' finanzjament jidher li ħafna regolamentazzjonijiet li ġew adottati u implementati li fil-fatt tabdu minn pass dan il-qasam. l-ikbar kontribut illi politika monetarja tista' tagħmel hija li nkomplu naħdmu fuq il-mandat ewlieni ta' zamma tal-stabilità ta' prezzijiet u kif qed qabel ġifir miż-żewġ sensi, żewġ razzjonijiet fuq l-isfel. Bħalissa għad ikonna rata ta' inflazzjoni li għamilna fuq naħa baxxa ta' 2% għal perdu itwal ta' żmien. Ġifiri, aħna li rridu il-linja ta' politika monetarja tkun aġevalanti, illi aħna daħħanna l gwida li tajt li rati ta' interessi ser jibqaw fuq livelli tiegħu li huma issa anki iktar baxxi għal żmien twil, għal żmien imtawwal, aħna għaġi xejna f'Novembru, eh, aħna naqasna rati, ħankomplu namlu il- eh, ħankomplu namlu monitoraċ, aħna l-esti illi naġiċu b'ħafna strumenti illi jaġixxu, naġixxu kif, u, meta ikun hemm bżonn. Nik l-ikbar kontribut li nistgħu nagħtu għal-linja ta' politika monetarja tagħna. Grazzi tassew. Nalqu is-sessjoni tal-lum tgħid il-President naf illi e, darba li jmiss e, musendum ħafna biex e, narawk. It-3 ta' Marzu għat jgħidu li insomma diġa nizinnija. Verna, xi ħaġa. Fil-prezenza tal-President nixtieq forsi nagħmel komment fuq il-regoli ta' proċedura f'nar il-ħamis fil-plenarja. Sala kienet prattikament vojta. U aħna diskutejna ir-rapport annwali l-2012 u jiena tassew rajti tal-mistħija dil-ħaġa jien minnaħa tal-Parlament. Forsi nitlob il-ċer illi tikteb il-sur, jikteb, tikteb il-sur xulz u tgħid illi din huwa avveniment importanti u aħna rridu naraw illi mhux ikun hemm negozjati ta' triologu fil-buro komutati affarijiet oħrajn għaddejjin fl-istess waqt meta jkun hemm dibattiti bħal dawn li xu importanti għall-President ta' din is-sala biex biex tqisu dan il kustjoni iva għandek raġun jiena diġà kelli konverzazzjoni ma' Sur Schulz kellha ħafna problemi il-ġimgħa li għaddiet fil-fatt parzialment minħabba kien hemm ħafna teologi għaddejjin, mhux biss minna dan il komitat imma ki komitat joħraj. Imma aħna qegħdin ħamtu wiċċna ma jekk għandix bżonn riżoluzzjoni rikupru bankarju u e, e, din direttiva f'dan ir-rigward jew le, <laughs> hija problema pjuttost kbira. Ferna. Nix infakrek illi nhar it-tlieta kena aġenda li baqgħet għaddejja Saħta xu nofs. Mbagħad nofs u ħamsa. Ġi ħamsa ħamsa ħamsin minuta qabel ma pjanajna l-inlestu. Waqfna dibattitu, pjanarja waqfet. Naħseb li katastrofi sħiħa jina mista jkun id-dibattitu issa fuq plenarja issa għaliex għandna affarijiet oħra xi niddiskutu jiena naħseb il-kwistjoni illi nistgħu nsemmu wkoll fil-livell ta' koordinaturi jiena issa ħajkolli indur lej Pablo ntih il-Presidenza li xi mexxi il-bqija tal-avvenimenti tal-lum u biex il-President tal-ICB jkun jista' jitlaqna. Grazzi. Continuamos con el orden del día, punto 5 de la agenda, que es... Mela jankomplu bl-agenda tana, punt numru 5, prezentazzjoni tal-rapport dwar is-semestru Ewropew. Ir-rapporter huwa Filip de Bakker. Nati il-mikrofonu l-Sur de Bakker, grazzi ħafna. Sur President, membri, mux ħanoqot naqra il-rapport kollu kemmu, Naħseb li il rapport huwa parti minn diskussjoni li diġa kellna kemm il-darba flimkien biex naraw li ma direzzjoni qed jieħu s-semestru Ewropew u rakkomandazzjonijiet ma partikolari fuq istħarriġ wara dwar it-kabbir. Naħseb diġa kien hemm numru ta' dibattiti fil-passat. Jiena dak li provajt nagħmel hawnhekk huwa li noħroġ b'rapport qasir, rapport ċar li jippermetti li eh, gruppi differenti kunu jisaw jipparteċipaw u jkunu inklużi. Dak li provajt namel jiena unek u għalli mill-bidunet nizgura li kolna rapport li jirista jirrapprezenta l-maġġoranza fil-parlament jew tal-inqas nittama li jagħmelek mela. Pini prinċipali ġew diskussi aħna provajna insegu l-istess forma tal-Kummissjoni Ewropea li niżguraw li kunem relazzjoni bejn ir-rakkomandazzjonijiet u diskussjonijiet li bdiet il-Kummissjoni fuq il istħarriċ annwali ta' tkabbir. U xirun huwa għalhekk għandu jkun ir-riżultat tal-Parlament. Ħanna nagħmel xi kummenti ġenerali. Mela, importanti li ngħidu li llum għandna il-kupru ekonomiku eh, fraġri għatfadlenna ħafna problemi b'mod partikolari fil kompetitività l-implementazzjoni tal-riformi strutturali u anke il-ġun tal-stati membri differenti li jgħadu anke pis finanzjarju kbir u l-programmi ta' ġustament li u din waslu għal riżultati u koll dan għadhom irridu jiġu konsidrati nżommuhom f'moħħna u jkun hemm monitoraġġ tagħhom. Ġiet ikun hemm Eh, li ġissemmit anke mill-Mr. Draghi, anke fuq li kolna unjoni bankarja sħiħa fejn għanna xi elementi nieqsa. Aħna nħedġu li kunem progress anke fuq dan. Ir-rapport jirrifletti dawn it-tliet jew erba' affarijiet prinċipali. Fl-implementazzjoni ta' reformi strutturali fuq il- fuq l-investimenti anke tal-SMI, simplifikazzjoni tas sistemi tat taxxa, il-protezzjonizmu li naraw fil-Stati membri, il-kummerċ globali u globalizzazzjoni huma parti mis soluzzjoni li għandu jkollna l-ekonomija tagħna. Is-suq intern tax-xogħol għandu bżonn anke ħafna riformi u għandu jippromuov il-mobilità fl-istati membri. Dan kollu fl-aħħar mill-aħħar se wassalna għal situazzjoni fejn inkunu nistaw b'mod gradwali innaqsu l-sbilanċi interni li għandna bħalissa fl-ekonomija Ewropea. Għamilna wkoll xi kummenti fuq it-tnaqqis ta' dejn mhux biss dejn pubbliku imma anke dejn privat għaliex issa qed jitfapis fuq it-kabbir ekonomiku u naħseb li jridu jiġu implementati xi miżuri u fl-aħħar u mhux l-inqas Aħna appellajna fuq riformi fuq l evazjoni ta' taxxa u azzjoni fuq l-evażjoni ta' taxxa u li kunem responsabilità demokratika li huwa dejjem l-appell tal-Parlament Ewropew. Dan anke qed jiġi kkunsidrat f'dan ir-rapport ma għaddix nitlu fil-diskussjoni u dan niġi sar bilan kemma xedu rapporters li kolna għannes tal-kommenti kollha kull manna huwa rapport ċar, rapport qasir, konċis tal-Parlament u nittama li il-membri jistgħu jappoġġaw din ir-rapport kif huwa preżentat. Imma aħna lesti li eh, nagħmlu xi mendi jekk jiġu nesqa u nisma' l-opinjoni tal-MPs U għalek jina lest li nisma dan id-dibattitu. Grazzi ħafna. Sur Becker, issa jiena bħala shadow rapporter tal-PPE nishti najt li din kienet biċċa xogħol tajba ħafna. Sur De Becker, grazzi ħafna. Inti semmejt xi eh, beżat li għanna f'dan il-settur u dawn iridu anke nresqom f'dawn ix-xogħol li ġejjin u apparti dak li għattinti nixtieq nenfasizza l-importanza tal fatt li fl-aħħar qed naraw eh, xaq ta' dawl. Importanti anke li nsemmu nsemmu dan il-fatt hemm naħseb sinjali pożittivi li jippermettulna li nkunu pjuttost ottimisti il sena id-dieħla. Imma huwa importanti wkoll li jinsaħħu is-sitwazzjoni ekonomika. Xirt infisser b'dan? Naħseb li dan se jkun essenzjali anke dak li ser l-rwol tal-SMEs, dak li ser jagħmlu l-SMEs. Irridu niżguraw li l-SMEs ikollhom aċċess għal kreditu bl-istess mod fiż-żona euro. Stati membri kollha jiġifieri, huma jiġu finanzati skont situazzjoni ekonomika tagħhom u mhux skont fejn huma fil-Unjoni, qed ikun hemm kundizzjonijiet l-istess. Rapport huwa importanti għaliex naslu għal mistoqsija dwar kif ser jiġu implementati il-miżuri li diġa għanna u d x'ser jagħmel il-Bank Investiment Ewropew? X'ser kunu qegħdin jagħmlu għal finanzjament tal-SMEs? En għandna proposti, proposti biex namlu aktar u naħseb li il-Bank Investiment Ewropew għandu jieħu aktar azzjoni, għandu jagħmel aktar. Punt ieħor. Il-ġlida kontra il-qat mod partikolari l-qatfost iż-żgħażagħ ħadin għandu tkun priorità wkoll. Hawnhekk irridu niżguraw li dawk il-fondi li jkunu allokati sabiex jitnaqqas il-qat għandhom jaslu fl-Stati membri mar kemm jista' jkun ma rridux noqogħdu nistennew li jkun dawn il-miljuni M'għandniex naħallu li dawn iż jistennew li jaslu dawn il-fondi ma nix noqdu nistennew sakemm il-Kummissjoni tassew tindirizza din il-ġida kontra l u biex tassew infittxu soluzzjonijiet. Il-garanzija zaza jew kol waħda mill-pilastri prinċipali hawnhekk. Il-fondi għandhom isiru għandhom jina taw priorità immedjata. Aħna naqblu anke ma' l-introduzzjoni ta' CCI Grazzi għal dan se jkollna aktar koordinazzjoni. Koordinazzjoni fil-pjanijiet ekonomiċi tal-Istati membri u nippruvaw anke li niksbu bilanċ fl-Istati membri għalhekk il-punti prinċipali li nixtieq insemmi naħseb dawk kienu l-aktar punti importanti issa nixtieq nagħti l-mikrofon l-istorjanuk li qiegħed hawnhekk bħala Shadow Rapporter Soċjalista. Grazzi Pablo, jiena ħani prova inżom mal-pozizjoni tal-kollega tijaj għani. Għalek ser naqra dak li għandi għoddimi. Signora Podimata, għattajt. illi hemm xi punti li hemm bżonn ġi diskussi fir-rapport dan ir-rapport tal-Parlament li sar jiġi votat li sar nivvotaw fuq irid jibgħat messaġġ ċar min-naħa tal-Parlament li aħna maħniex sodisfatti fuq il-leġittimità demokratika u lanqas fuq il- linji gwida minkejja l-isforzi tal-rapporter u l-messagġi pozittivi li ħafna drabi huma eh, intenzjoni tajba u mexi fid tajba, imma xorta ma dan ma jirriflettix l-appell tal-Parlament għal aktar eh, aktar demokrazija għal aktar riforma budgetarja li tifavorixxi it-tkabbir l programmi ta' aġġustament iridu jiġu armonizzati ikunu f'konformità mal-anijiet tal-Istrateġija Ewropa 2020 U anke fis-semestru Ewropew irridu anke nżidu l-irwol tal-Parlament Dan għanna nibbażaw fuq il-linji gwida dwar il-konverġenza. U il-rapporter huwa għandu pjuttost sospetti fuq il-kunt fuq it-tnaqis tal-proposti tal- tal-proposti tal-Kommissjoni mod partikolari minnaħa ta' Trojka u dan għadġa adottat fil-rapport Ferreira. Issa fuq il-politika ekonomika, il-konsultazzjoni budgetarja favur it-kabbir mandiċ tkun xaħġa li ħna rridu bil-miktub, il-plastru finanzjarju għandu jiġi armonizzat mal-lanijiet tal-Europa 2020 u għanna naħħu kwalunkwe double standards li għanna u anke natu priorità li dawk il-pajizi li edin ibatu minħabba problemi ekonomiċi. L-aċċess għal dawn il-programmi ta' riforma għandhom isiru permezz ta' ġustizja soċjali l-Unjoni Ewropea trid tiżgura li jkun hemm sim ta' responsabilità dak għandu x'aqsam mal-adattament u riforma il-politika fiskali hija wkoll għodda tajba biex niksbu dan. Irrid ukoll ikollna politika vinkolanti biex nġildu l-evażjoni tat-taxxa kif jett jiproponi dan ir-rapport rridu wkoll miżuri tanġibli, miżuri ta' veru fis-seħ biex niżguraw li jkollna sorveljanza ekonomika kif suppost fis-semestru Ewropew. U bħala parti mill l-anijiet tal ewropa 2020 rridu koll ikollna miżuri kontra l-evażjoni tat-taxxa u tax havens. Il-messaġġ prinċipali tal-AGS x'inhu? Anzi, ma mhux ħanaqra, ħadan għax ma naħsibx li fimtu jgħid il-kallim. il-tisih budgetarju irrit tisih irritu natu nifs anke l-negozji u rrit ikolna tkabbir ambientali biex niġġildu il-tidil klimatiku, rridu niġġildu il-faqar u nridu anka nizguraw li kolna eh, paga minima fl-Europa biex nevitaw anke il-faqar dak huwa dak li xaqtajt snin podimata ista fissem l-ħodor minn nara l-ħadd għalek ser naddu li sijar ix-shadow rapporter Sur Epping. Is-Sur ser jitkellem fismu. Jitkellem floku. Grazzi, Sur President. Is-Sur Epping kellu jibqa fl-Istati Uniti u jiena intlab biex naqra il-kommenti tijaw. Mela fuq il-lista hawnhekk għandi xi 8 punti li naqsmuhom fit tnejn fl-ewwel nofs huwa favur dak li qed jgħid ir-rapporter u sar naqra dak li qed jgħid is-Sur Epping. L-ewwel jixtieq jirringrazzja lir-rapporter tal-approċċ kostruttiv għal dan ir-rapport biex nipruvaw insibu eh, dak li naqblu fuq u mhux dak li ma naqblux fuq. Aħna sodisfatti bil-abbozz rapport tas Surda Bakar li jirrikonoxxi li l-kriżi għadna ma libnijiex u li hemm bżonn li nkomplu konsolidazzjoni fiskali eh, għal favur it-kabbir u anke permess ta' riformi strutturali. Aħna nappoġġaw l-investiment fir riċerka żvilupp u l-edukazzjoni. Nemnu li l-modernizzar ta' sistemi ta' soċjali u ta' saħħa u anke li kunem settur pubbliku kun qed effiċjenti dawn huma importanti ħafna apparti minn hekk nappoġġaw l-SMEs u l-aċċess tagħhom għal finanzjament. Dan għandu ikun għanna natu ħafna importanza jekk nridu li jkun hemm irkopru ekonomiku malar kemm jista' jkun u jekk irridu nibnu bażi soda għal ekonomija tajba soda għal wara il-kriżi fl-Ewropa dawk huma il-punti fejn aħna nappoġġaw il-rabbozza rapport tas-Sur Debaker. Però ma nistawx naqblu fuq il-fatt li l-assistenza finanzjarja lil ċertu stati membri għanda għandu jidħol taħt il-qafas komunitarju. Apparti minn hekk aħna lanqas nemmnu li jekk ikun hemm jekk li hemm jiġi kun komplet dinja hija soluzzjoni ma naħsibx li għanna nagħmlu hekk jekk diġà għandna bħalissa eh, proġetti huma din u għandna nsaxħu dawk qabel ma ma jkollna unjoni ekonomika aktar aktar eh, dettaljata. Sur Epping jixtieq jenfasizza illi il-semestru Ewropew huwa għodda importanti għal kondizjoni ekonomika u budġetarja u mhux biss lista ta' xewqat politiċi li nilħu anke li jemju dan għandu li konna jemju komplet għandu jitpoġġa ximkien ieħor. Dak kollox. Grazzi ħafna. Fisem il-gwe minn nara l-ħat lanqas għalek. Nistaw konna diskussjoni mal-bqija tal-membri mal tal-membri fis-sala, Signora Lulling? Grazzi, Sur President. Mela, fuq dan il-labbozz ta' rapport. fuq l-ifel ġenerali aħna naqblu miegħu dan ir-rapport, però huwa mfassal b'termini ġenerali ħafna. imma affarijiet li jiena ma fimtomx u għalek nishti nagħmel xi mistoqsijiet. Punt numru 2 li jitnaqsu il-prezzijiet u jiġu għadat biex tisaħħal il u jitbaxxu il-prezzijiet. Xi prezzijiet huma? jekk dan irridu nżommu level ta' xogħol anke ma' level ta' pazzit ma' sibx il possibli Ma' nafx jekk tiżistix din fil-Belġu, se jkollok aġġustament awtomatiku. aġġustament awtomatiku u relevanti mill-istati ta' produttività, qed tgħidu li rridu insaħħu il-kompetittività, nagħtu spinta l-kompetittività. il kompetittività nagħtu spinta l kompetittività Tajjeb, ħatmu kontra dan. ħatmu kontra punt numru 5 li qed ngħidu li jdu innaqsu il-dejn ġenerali ma' punt numru 7 jgħidu li jifraħ lil dawk it-tarżajiet li jimplementaw b'suċċess programmi ta' ġustament. Li ma stati membri qed tifraħ inti? Xtieq inkun naf? Għax jiena ġejja minn pajjiż fejn fil-kontest ta' semestru Ewropew aħna inna tajna l-istess rakkomandazzjoni tal snin twal. Ġifiri qed tajdu li rekomendazzjonijiet ma segwenjhomx ma jiġri xejn. U il konsil jitfen dawn ir-rakkomandazzjonijiet u jisu il-gvernijiet ma xil lanqas. Xi imbagħad jiġri. Nixtieq Noqod nerġu nagħmlu l-istess rakkomandazzjonijiet imbagħad. Punt 11. Inta tajt li għandhom jitnaqsu it-taxxi u l-kontribuzzjonijiet tas-sigurtà soċjali. Nafu li għandna problemi ta' finanzjament fċertu sistemi, ma nafx kif pajjiżi se jkun possibbli li jinti tnaqqas il-kontribuzzjonijiet tas-sigurtà soċjali. Ma nistax nifhem kif tista' tagħmilha din il-ħaġa. Għax aħna anzi inħossu li għanna inżiduhom biex ikun hemm biżejjed eh, għal pensjonijiet. Punt 13. U naqbel miegħek mija fil-mija fuq dan. Inti dan għattu tajjeb ħafna, imma punt 15 qed terġa' titkellem fuq il-pis fiskali fuq ix-xogħol u li dan għandna it-taxxi mix-xogħol għal kun ċaqilqu t-taxxi mix-xogħol għal konsum. Ġifejn ta' tgħid li nollu ir-rati tat-taxxa tal-VAT? U punt satax. Inta tajt li huwa importanti li nistabilixxu suq komuni tax-xogħol u politika moderna dwar l-immigrazzjoni. Din ma toġobnix il-kelma moderna. Għaliex tista' tiġi interpretata b'mod differenti. Xi tittejt bija mod politika moderna dwar l-immigrazzjoni, xin huma l-kriterji tiegħek? U laqqas joġobni f'pont 28 qed tajt li jizab mħasseb żewġ stati membri biss laħqu l-objettiv li huma dawn iż-żewġ stati membri u l-aħħar komment punt 29. Inta tajt li il-semestru Ewropew mandu l-blebda mod jipperikola il-prerogattivi tal-Parlament Ewropew u tal-Parlamenti Nazzjonali. Jenfasizza l-fat li għandu jkunem asma ċara bejn il-kompetizzjoni tal-livell tal-Unjoni Ewropea u dak nazzjonali. Imma, jekk tgħid li ma tista' tagħmel xejn Jekk għal snin twal, għal snin sħaħ il-stat numru ma jkunx f'konformità ma dawn ma livelli tal-Unjoni. ma ma tistax xejn. Ser mhux ser ikunu f'konformità ma dawn ir-rakkomandazzjonijiet u mhux ser jisegwuhom. Dak li jiġri f'pajjiżi, per eżempju, u tal-Parlament jenalizza r-rakkomandazzjonijiet fil-komitat per eżempju il-ministru jgħid il-rekomandazzjonijiet mhumiex preċiżi, ma għandna xejn ġdejt hawnhekk, qegħdin jgħidulna li dejjem l-istess ħaġa. Ilhom jirrakkomandalna l-istess ħaġa tliet snin sħaħ. Għaliex, għax ir-rakkomandazzjonijiet ma jkunux ġew segwiti. Naħseb li trid tkun aktar speċifiku u ma tippermettix li n-nies jistgħu sempliċement jaqbdu u jinjoraw dak li jintqalilhom fil-kontest tas semestru Ewropew. Grazzi, Signora Lulin. Issa nati il mikrofon għal sinjura Beres li hija President tal-Komitat dwar ix-xogħol. Li qed tfassal rapport fil-qasam tal-kompetenza. Grazzi, Sur President. Mhux ħadd kellem bħala president tal-kumitat. Mela, għanna raffajt relatati mal komitat ikon, għanna rapport palissa fidejn il-kollega Sergio Guterres. Issa fuq dan il-rapport. Nixtieq nagħmel erba' kommenti. L-ewwel nixtieq nifraħlu fuq paragrafu 30 li huwa importanti ħafna. Imma il-mod kif il-Parlament Ewropew u il-Parlament Nazzjonali ikunu involuti u għalek għat iġu konsidrati għonek. Imma jek rridu nsostnu dan il-messagġ, irridu nsaxħuħ. Per eżempju, il-sistema ta' rizoluzzjoni unika li ser tkompli tamer situazzjoni għal fuq dan il-deficit. Għalek għanna nikkonsidraw l-axħar xogħol li sar mill-kumitat mill kunsil tal-Ekofin issa fuq paragrafu 21 fuq l-AGS mhuwiex dejja dettaljat biżejt. Hawnhekk aħseb għandek qed tagħmel kontradizzjoni hawnhekk għax inti tajt li l-AGS mhuwiex dettaljat biżejjed. Imma m'intix qed titkellem fuq id-dettalji li għandek f'dan l-istħarriġ. Kif jista' l-Parlament jiġi involut dan id-dibattitu bħalissa din id-diskussjoni mi mhix ta' nies Emmin qed jitkellem favur kodiċi ta' konverġenza ma nafx jekk kemm ħad irbaħ, jekk toqgħod tibda l-pożizzjoni tiegħek li ħin kollu. Qed ngħidu hawnhekk illi fisem il-Parlament li fil-kuntest ta' governanza taż-żona euro tal-euro u l-governanza ekonomika monetarja l-AGS huwa importanti. U importanti biex norganizzaw id-dibattitu eh, demokratiku u il-Parlament eh, jista jieħu azzjoni bħala kważi leġislatur Dak li mesna għamilna fil-bidu tal-mandat. Imisna użajna l-AGS bħala dokument kważi leġislattiv u l-annessi ta' dan l istħarġiċ fejn aħna nkunu nistgħu mbagħad inħarsu lejn id-dettalji ta' xi rakkomandazzjonijiet biex ikunu nafu x'rakkomandazzjoni għandna nagħtu lill-istati membri din għalija hija kontradittorja. Kwalunku spjegazzjoni li ħatat din il-kontradizzjoni jiddispjaċini li m'hawnx annessi ma dan il-rapport għaliex jagħmluha impossibbli li inti tkompeta tersaq il qoddim il-pożizzjoni tal-Parlament fuq l-evalwazzjoni ta' dan l-istħarriġ. It-tielet komment tiegħi għandhom x'jaqsmu mal bilanċ fit-test bejn ir-riformi strutturali u l-ħtiġijiet tal-ekonomiji jidirli li jem nuqqasijiet fuq l-investment pubbliku privat li ma ġewx identifikati fl-AGS kif infassal mill-Kommissjoni u lanqaset jiġu imsemmija hawnhekk biex jiġu ċerati hawnhekk nixtieq infakkarkom dak li qal il settur Ġermaniż fuq is-settur tal-investment pubbliku u privat. Fil-Ġermanja hemm noqqasijiet fis-settur pubbliku, fil-Franza fis settur privat u din hija problema fil kandu xaqsam mal-riformi strutturali, imma riformi strutturali waħedhom mhux ser jwaslu għall-investiment, dawn iż-żewġ affarijiet mhux neċessarjament eh, jimxu 8 feet. Għalhekk iridu nidentifikaw dawn in-noqqasijiet u nsemmuhom. Issa, aspetti ieħor, kwistjonijiet fiskali il-Kummissjoni Ewropea tkun timxi kawtela ma tagħmel rakkomandazzjonijiet u f'xi stati membri il-bilanċ bejn li inti tintaxxa il-kapital eh, tagħmel taxxi ambjentali naħseb li jiena ma naqbilx mas-Sinjura Luling mhux xaġġa sorpriża għalikom imma jekk inti ser ċaqla it-taxxi mhix xogħol konsum mhix xi ħaġa tajba, il-kwistjoni ta' li inti tintaxxa x-xogħol hija xi ħaġa li tiġi diskussa anke fuq livell Ewropew ma tistax inti taqba tu tagħmilha billi ċaqla it-taxxi għal fuq il-konsum għaliex il ta' dik it-taxxa huwa li tikkontribwixxi sabiex ikun hemm distribuzzjoni mhux tal-flus U din il-kwistjoni wkoll taxxi ambjentali. Għandek għandek għandek ċirku fejn isek għattik tikkonsidra affarijiet differenti, aspetti soċjali, għandek kumbat il-ġrida kontra l evazjoni tat-taxxa. il messagġ li xtaqqa wassal hawnhekk huwa fuq l-investiment il-kwistjoni ta' l-annessi tal-investiment. Issa, inta tażel bejn riforma fiskali id-dibattitu li l-nukolna sentejn issa tjeġa joħroġ u ma ġiex ikkonsidrat l-IMF u l-kustjonijiet ta' austerita' qed naraw li jum wara liħor qed jiġi anke dokumentat mill-esperti il-Kommissjoni Ewropea ma tiġ titgħallem. Isa ma tiġ titgħallem minn dan kollu, imma nittama li tal-inqas aħna nistgħu nitalmu bħala Parlament. Grazzi ħafna, Sinjura Perez. Tal-li għattu kol inti ma konġa titkellem bħala President tal-Komitat. Uh, comments. Grazie President, grazie tal-kommenti li għamilt anke li rċevejt anke fuq dan il-rapport finżon fil-qosor u forsi nsemmi xi punti li semmejtu intom. Li fi semmi s sinjura Podimata naħseb li l-aspetti għal leġitimità demokratika hemm kanna bżonn ċarezza iktar biex insaħħu rapport u lest nara kif ħan indirizzaw dan fil-lingwaġġ tat-test. Naħseb li dan għandu jkun wieħed mill-punti b'saħħithom fir rapport u għalhekk nistgħu naħdmu fuq dan iktar il-qoddim. Fuq kwistjonijiet l-oħra wkoll smajtu il-gruppi politiċi differenti kellna dan id-dibattitu xi darbtejja u tlieta diġà u dejjem dur dur dur sala l-istess punti Ifisser li l-programmi li aħna segwejna fl-istituzzjonijiet Ewropej biex ipoġġu iktar pressjoni fuq l-istati membri għamilnija biex nizguraw biex dawn isegwu il-rotta ta' sostenibilità fiskali u jimdaħlu kol riformi strutturali fis-suq eh, ta' xogħol, tal-edukazzjoni, fuq it-talim, ecc. Ġifieri din hija l-kwistjoni kiex ħaġa tajba jew le. Ġifiri, ċajna dibattitu ideoloġiku u roħna rridu namlu tajjeb għad differenza li hemm bejn il-gruppi politiċi. Naqbel li fuq dan l-aspett l-istati membri għadhom marrux biżejjed kredibilta u biżejjed appartenenza tal-dawn l-affarijiet, anke fuq dan il-paragrafu li huwa l-qofol tar-rapport. Jekk aħna rridu li semestru Ewropew ikun suċċess, jekk aħna rridu nżidu l-kredibilità Ewropea, rridu ikun hemm sieda appartenenza min-naħa tal-Istati Membri. Ma stax tagħmel patt fil-Kunsill u taċċetta dawn ir-rakkomandazzjonijiet u sitt sigħat wara tajt l pajjiżek Isma, aħna rridu nagħmlu l l-affarijiet fidejn il kumsell u l-Kummissjoni, mhix kwistjoni ta' x'jeħtieġ li tagħmel imma x'għandek tagħmel, biltu firmajtu żammejtu ma' rakkomandazzjonijiet u tajtu kelmtkom għal dan l-AGS. Ġifieri l-appartenenza tal-Istati membri hija importanti wkoll. Unħoss li edha letteralment fil-rapport ukoll u tindirizza ħafna mill-kummenti li għamlet is-Sinjura Luling u iddaħħala fil-kuntest ukoll U għalek, fuq l specifikazzjoniet musa nqot nidħol fil fid-dettall fa' artiklu 2 etna li hemm bżonn aktar il-kompetitività u l-messaġġ essenzjal hemmhekk huwa li jekk l-ispejjeż tax-xogħol qed jiżdiedu pass aktar maġġel mill-produttività titlef il kompetitività Jiġifieri trid tiżġib iż-żewġ l-affarijiet fuq l-istess linja. Ba liġi ekonomika faċli li jekk inti eh, kollok zbilanċ daħloq diffikultajiet u dan nsibu f'artiklu 2. Imħafna pajjiżi bħall-Irlanda u pajjiżi oħrajn li reġgħu lura self tas-soltu Eh, fuq il-suq tal-kapitali, għamilna referenza għal ċertu pajizi, ma ċertu pajizi ħarġnijom barra mir rapport fuq talba ta' ċertu shadows, għamilna kommenti aktar wisa għalix hemm pajizi oħrajn li jinsabu f'pożizzjoni ta' ħruġ mill-programmi ta' ġustament. Anki skont l-artiklu 28 hemm pajizi li għandhom pożizzjoni kompletament differenti, ġifieri għaddejjin ġmilhom tajjeb u anki jekk zammu ma' limiti ta' six-pack jew inkella l-patta stabilta' Per eżempju l-Estonja u l-Ġermanja jinsabu f'dan il-kriterju. Xorta jżommu ma l-obligi stabiliti ġifiri referenza edem ma dawk iż-żewġ pajjiżi. Jekk lesti nista' nsemmihom ukoll speċifikament fir-rapport. Fuq l-artiklu 15 kien hemm kwistjoni dwar is-simplifikazzjoni tas-sistemi tat-taxxa u l-bidla li titisseħ minn dan Tassaw naħseb li tħarsu lejn perspettiva usa għal riformi strutturali jista' tnaqqas l-ispejjeż tax-xogħol għaliex dan huma intaxxati bil-bosta fl-Unjoni Ewropea. Les ċara dan anke l sinjura Beres biex niżgura li din il bidla tkun usa minn dik biss tal-konsum, naħseb għandna bżonn taxxazzjoni tax-xogħol minn taxxazzjoni tax-xogħol ngħaddu għal taxxazzjoni ta' setturi oħrajn biex kull ċittadin individwali skont kriterji differenti ikun qed jagħti kontribut għas-sistema ġenerali. Is-Sinjura Luling kellha raġun tisħaq fuq il-fatt li meta għandna popolazzjoni dejjem tixjih ħajkun hemm diskussjoni dwar is-sigurtà soċjali, dwar il-pensjonijiet kif ħajġu finanzjati. Jiġifieri jekk ħasserraħ fuq ir-riformi strutturali ħat tagħmel punt, imma bekk tista' jkollok iktar nies li jieħdu sehem fil-ekonomija tas suq soċjali u naħseb li hemm bżonn ta' diskussjoni fondamentali dwar kif is-sistema tat-taxxa tagħna ser taħdem. Imbagħad kentejn dwar kwistjoni toħrajn li mis-Sinjura Beres. Ir-raġuni għala ma fassannix l-annis huwa maqsum fi tnejn. Waħda ma kenniex maġġoranza biex nagħmlu dan fil-Parlament, l-istess li rajna fid-diskussjoni ta' semestru ta' Ewropa u li għadda. It-tieni nemmen li jekk irridu nagħmlu dan ix-xogħol irridu nagħmluh bis-serjetà. Il-Kummissjoni Ewropea għandha dispożizzjoni tagħha ħafna mill-analiżi li huma disponibbli permezz tal-istati membri differenti jekk aħna rridu nirrepetu dan l-eżerċizzju rridu nħejju ruħna mod aktar serju. Mhux se nippermetti li nemżu annes fej ikun hemm isu riċetta ta' xewqat politiċi mill-istati membri differenti mhix dak l għandna bżonn mhux dak neċessarju u nħoss li huwa ir-raġuni għala fl-opinjoni tiegħi m'hemmx maġġoranza politika biex dan għamluħ bħalissa. U għalek nitlob dan fl-imkien ma' Shadow Rapporters madwar il-mejdek nix ikonna dibattitu dwar dan fuq l-annes u jekk jappoġġaw. Kien hemm maġġoranza ġenerali anke mill-ħodor biex ma jkollniex l nies biex ma jkollniex dan id-dibattitu u għalhekk nirrispetta l maġġoranza tal-pożizzjoni madwar il-mejda. Anke jekk hija frustranti għal grupp tiegħek inħeġġek biex tara il-rapport id-dettalli diġa fih u nħares biex flimkien mal shadow rapporter tijak nindirizza l-aspetti kollha. Il-rapport huwa wieħed trasparenti ħafna u id għad biex indirizza l-punti tijak. Punti ieħor palmet fil-bidu jorbot ma' xienza ekonomika u l-ideoloġija. Tkellim dwar l-effett multiplikatur, l-investiment ta' settur privat li jkun eżentat mill-austerità pubblika, hemm opinjoni differenti, semma fil-qosor fil-rapport, imma l-essenza tal-diskussjoni kulħadd jistaqbel fuqha kif nistaw li dawn l-istati membri nerġgħu nirġibuhom lura lejn kompetittivita, lejn kredibilta tas-sistema, tal-ekonomija, kif ħan nagħmlu tajjeb għall-impigi fl-Ewropa, kif ħan istimilaw l-imprenditorija fl-Ewropa biex l-negozji zzar jikbru u waslu kabbir fl-ekonomija. Dawn huma elementi li kollha qegħdin hemm fir-rapport tad-diskussjoni u nħares il-qudiem biex ikonna dan id-dibattitu flimkien iktar il qoddim Biex nittamaw li iktar il qoddim ikonna rapport li jista' jiġi Anke fil-Kumitat Naħseb li rapport res u hemmhekk huwa iktar elaborat meta qabel ma dak li ressaqna fil-kumitat Ekon. Inħares il-qoddim biex naħdem ma' rapporter ta' Empl biex ir-rapporti jkunu konformi għall-linjati kien jista' jkun biex nibatu sinjal ċar mux sinjal ta' żewġ rapporti li għajdu żewġ affarijiet kompletament differenti. Naħseb li għandhom ikunu kemm jista' jkun allinjati, grazzi. Grazzi ħafna, ngħid il-President, Sur Debaker. L-skadenza l-emendi ser tkun id disa ta' Jannar konsiderazzjoni tal-emendi u l-votazzjoni fil-Kumitat ser iseħħu it-30 ta' jannar u l-votazzjoni fil-plenarja ser isseħ fi frar. Ġifiri grazzi ħafna lil kulħadd nieqfu hawn sa għada fil-ħodu meta inkomplu imbad bl-aġenda tagħna għal dialogu ekonomiku skambju ta' femiet ma' ministru tal-Finanzi tal-Litwanja li ser iseħ fid-disa ta' filgħodu fl-istess kamra. Tajjeb wisq. Sissa tajjeb, grazzi ħafna.